Dear colleagues, if you want to take your... Kollegi, jekk joċobkom hudu postkom, sabiex nkun nistaw nibdew. Bla dubju, se jkollna aktar kollegi illi jinaqdu maħna fil-minuti li ġejjin, pero xorta waħda tajb nżommu mal-ħin nibdew. Aziz membri, kellema, senjuri, huwa ta' pjaċira lija li nilqakom għal dan is-smieħ dwar l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew maruf bħala l-EPPO u l-Eurojust. Hawnhekk għandna il sur Ari Iserman, il-Viċi Direttur Ġenerali għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja Forzar tal-Liġi taħt il-Ministeru tal-Intern tal-Olanda, jirrepreżenta l-Presidenza tal-Olanda, Signora Ingelborg Grasle, li huwa wkoll President tal-Komitat Relevanti tal-Parlament, Nil-Awk. hawnhekk, kollaboraturi tagħna fuq dan il-fajl, Is-sur Signora Silvi von Kaufman, membru attiva ta' dan il-komitat fuq dan il-fajl. Sur Nicholas Faransen għal presidenza Olandiża u huwa wkoll imexxi il-komitat rilevanti u anki Signora Alexander Alexandra George Schroeder li għal u kol taħdem fi DG Justice għal Komissjoni Ewropea. Nsemmi u kol li Għanna grupp ta' ġurnalisti Austriaċi u kol fosna u nil-għawkom. Intom għettiġu ospitati eh, mill-kollega tagħna l-Onorevoli Heinz Becker. Jena ċerti li dana se jkun ovvjament avveniment forsi pjuttost interessanti għalikom, forsi mux daqstant interessanti daqs laffariet li t-reportaw dwarom l-ura fajiskom, pero nil-għawkom xorta. Grazzi, mela. It-waqif ta' dan l-uffiċu huwa pass importanti l-qoddim biex ikonna ta' sew zona ta' ġustizja kriminali fl-Ewropa u nsaħħu il-lodot biex niġġildu il-frodi kontra l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea u bekk għandna kollaborazzjoni illi qed isir hawnhekk u sami l adozzjoni tal-proposta tal-Komissjoni fl-2013 aħna tlabna l-Kunsil li konna trasparenza u leġittimità biex bekk il-Parlament dejjem ikun aġġornat u anki jitqis fid-dibattiti dwar dawn is-suġġetti biex bekk ikun hemm konsens għall-adozzjoni tar regolament EPPO. Bekk għal dan il-fini il-Parlament adotta żewġ riżoluzzjonijiet Marzu 2014 u Marzu 2015 fejn sħaqna dwar il-bżonn illi konna IPPO e indipendenti uffiċenti biex ikonna ħarsin sħiħ ta' drittijiet ta' difiża u biex bekk ikun hemm diviżjoni ċara tal-kompetenzi bejn il-IPPO u awtoritajiet nazzjonali. F'dan ir-rigward infakkarkom il-IPPO il ippo kellu jkollu wkoll kompetenzi għal dak li nxaqsam reati ta' frodi kontra l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea u dawn ikunu msemmija fid-direttiva fil-ġlida kontra l-frodi u dana brabta ma' l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea. Lekin sejħa direttiva PIF u bekk għanna wkoll il-prekondizzjoni għal konsens tal-adozzjoni tar regolament. Issa, kif forsi diġa tafu, għal dak li għandu xaqsam id-dibattitu tal-IPPO dan huma diskussjoni li għadhom għaddejjin anke fi dan il-Kunsil u kien hemm bidliet ukoll minnaħa tal-Kunsil għal proposta tal-Kummissjoni u dan huwa entità li jkollu prosekutur wieħed għal kull stat membru u dan dawn ikunu organizzati fil-flawli individwali u jkollhom kun qed joffru dawn is-servizzi ta' prosekuzzjoni. Bekk irridu nifukaw fuq il-kompetenzi tal-IPPO u kif anki nindirizzaw frodi li jaqa' taħt il-PIF. U għallura, biex insaħħu kooperazzjoni fil-aspetti fil ġudizzjari hija storja ta' suċċess għaliex huwa importanti li naċċertaw li jkollna rispett għad drittijiet fundamentali b'mod partikolari għas salvagwardji ta' drittijiet ta' dawk akkużati fil-proċedimenti kriminali kwistjoni illi kienet ta' priorità kbira għalina fil-Kumitat Liber. Bek kollegi, il-relazzjoniet bejn Eurojust EPPO u Olaf u kol huma partikolarment importanti jeħtieġ li jkun hemm diviżjoni ċara bejn il-kompetenzi ta' dawn l-entitajiet u anki fir rigward tal-interessi finanzjari. U jrid ikun hemm ukoll rabtiet bejnietom biex ikonna ġlieda effettiva kontra reati PIF. Bekk din se tkun it-tema ta' tieni sessjoni għal Parlament naraw illi hawnhekk irid ikonna ħarsien ġust biex għalti fir rigward ta' persuni akkużati skont il-drittijiet proċedurali fil-proċedimenti ġudizzjari u allura id-dritt għal rimedju ġudizzjarju u kol irid ikun parti mill-attivitajiet tal-IPPO. Bekk kolunkwa deċiżjoni mill-IPPO irid jaqa' ukoll għal taħt il-kompetenzi tal-Rati Nazzjonali u bekk l-Orti ta' Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea jew l-Orti ta' Stat Membru dawn huma kollha parti minn kwistjoni tant komplessa u din hija xi ħaġa li se niddiskutu fl-aħħar sessjoni ta' nallum. Bekk nilqa' il-Presidenza tal-Olanda, il rappresentata kifet minn sur Ari Izerman illi huwa il fiċi Direttur Ġenerali għall-Infurzar tal-Liġi u rappresenta u wkoll il-Gvern tal-Olanda u anke il-Presidenza. U bekk ebba għandna l-ewwel kellim is-sur Izerman 10 minuti. Thank you very much. Uh, dear... Grazie ħafna. President, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, Sinjuri, nixtieq nibda dina l-istqarija introduttorja tiegħi għall-udjenza billi l-ewwel qed niskużaw ruħna l-fatt li l-Ministru Van Duster, il-President attwali tal-Kunsill tal-Ġustizzja l affarijiet Interni sfortunatament ma kienx jista' jattendi dana l-avveniment minħabba obbligi eh, parlamentari urġenti flajja. Nadi għas-suġġett ewlieni tal-udjenza tal-lum il-EPPO eh, e tkunu la dubju kontenti tisimaw li il-Presidenza Olandiza għamlet da kollu li tista sabiex tikseb progress tangibli matul il-negozjati li jibnu fuq ix-xogħol li sar matul presidenzi ta' qabilna. U jekk tippermettuli bl-akbar modestja ngħid li kellna koll ċertu suċċess. L-onet irnexxilna nilħu kważi ftajim fuq il-dispozizjonijiet finanzjarju dwar il-personal bitħejja għal kunsill tal-ġaj ta' 11 ta' marzu u kellna dibattitu politiku utli dwar il-terminu um, nafqiet operativi. Wara dan il kunsill tal-ġaj aħna diskutejna fid-detal il-sistema ta' case management tal-EPO kien hemm bosta dispożizzjonijiet tal-protezzjoni tad-data li rridu jiġu allinjati mal-pakkett attwali tal-protezzjoni tad-data kif ukoll alternattivi għal prosekuzzjoni suġġett illi qabel konna nirreferu għalih bħala tranzazzjonijiet. Il-kwistjoni tal-ħarsin tad-data sibna li hija waħda pjuttost komplikata minħabba l-pożizzjoni ta' ċertu stati membri illi imħazba dwar il-possibilta li jkun hemm konflitt bejn ir-regoli ta' protezzjoni ta' data l-EPO minn naħa u dispożizzjonijiet ta' liġi proċedurali kriminali nazzjonali mill-banda l-oħra. Aħna ħankunu qed nagħmlu l ta' sabiex insibu tarf ta' dan kollu, imma din hija kwestjoni li jaf kollha bżonn ta' aktar diskussjonijiet fuq livell politiku qabel ma nkunu nistgħu nissoktaw. Għal-inqas l-affarijiet hekk donhom bħalissa Wara il-ġaj ta' 9 ta' ġunju meta ħan ippreżentaw dak li kolna li jista' jiġi preżentat lill-Ministri lill-Ministri bħala approċċ ġenerali parzjali mbagħad sta għal presidenza slovakka li mess biex jippruvaw huma jalqu in-negozjati. Importanti però li wieħed iżomm f'moħħu kemm kumpless dan il-fajl bidejat diverġenti u b'interess qawwi minnaħa tal-Istati membri, il-Parlament u il-Parlamenti nazzjonali u koll. Mux ħatkun sorpriza nejdilkom illi aħna, il-Parlament tana da kolandisi ġifiri għadu jisegwi dan il-fajl u xorta għadu pjuttost kritiku fil-konfront tal-Eppo u għalek f'dan il-rigward nisħa il-xol tal-Konsil jgħat jizvolġi fi spiritu tajjeb u kooperattiv bittir illi ikunem eppo illi tippermetti kemm jista' jkun stati membri jipparteċipaw fija. Il-Presidenza temmen li dan ikun kruċjali kemm għall-effiċenza u kemm għall-kredibilità tal epo futur. Dan ħajkun ta' importanza kbira sabiex ikun hemm rispons qawwi u fal frodi mal-Ewropa kollha u illi Lepo għandar underwall importanti xtaqdi fiha ġlida. Il-delegazzjoniet kollha tal-Kunsill studjaw b'attenzjoni r riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew u r-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament ġew konsidrati bl-akbar reqqa matul in-negozjati. Mandiġ dubju li jissantom tafu sew kif sviluppaw l-affarijiet sam il-bidu ta' presidenza tagħna u għalhekk dinna l-isqarja qasira tiegħi nikkonkludija billi ngħidilkom illi jiena tas-sew issa ħerqan li insegwi dina diskussjoni tal-lum. Grazzi, grazzi ħafna u naddu issa għall l-ewwel parti, l-ewwel taqsima, il-kompetenzi ta' l-EPO illi eh, ġildu b'mod effettiv il-frodi ta' reati tipif għandi bi-pjaċir nilqa l-Sinjura Ingeborg Grasle il hija President tal-Kumitat Kont 10 minuti. Grazzi ħafna. U jiena tassew nixtieq nesprimi il-ringrazzjament tiegħi tal-li poġġejtu dan il-punt fuq l-aġenda għaliex li niddiskutu dan kollu huwa parti mill-kontribuzzjoni għas suċċess tal eppo u napprezzaw ħafna l-impenn u x-xogħol tal-Presidenza Olandiża fuq dan is-suġġett. Jiena pjuttost ottimista ġifieri u kontenta li smajtkom tgħidu li tixtiequ illi il- negozjati nalqu taħt President ta' Slovakka din hija aħbar li aħna nilqawa xinna snin nistennewa u dejjem eh, nadu presidenza wara l-oħra wara l-oħra u naraw x'progress ikun qiegħed issir u għalissa tassew kuntenti b'dan li qed tgħidilna lura u intom tistgħu tisserħu raskom illi il-kumitat il kumitat tal-kontroll budgetarju ħajkun jgħat jappoġġakom jena flimkien ma Lopez Aguilar u oħrajn ħakun għadin naħdmu fil-qrib ħafna li regolament EPO u direttiva għal ġlida kontra l-frodi għall-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea hija relatata ħafna mal-PIF għax id-direttiva PIF titratta dwar il-kompetenza materjali tal-EPO u f'artiklu 17 wieħed tat-test fil-fatt jgħidilna illi hemm rabta wkoll bejn żewġ bejn iż-żewġ biċċiet leġiżlazzjoni għalhekk tassew kuntenta illi irnexxielna inżommuhom żewġ leġiżlazzjonijiet separati iżda interkonnessi għandna kodeċizjoni fil-kas tal-PIF, fil-kas tal-EPO ħajkun hemm li żjed li żjed udjenza li jinvolvina. Għalhekk jiena nħoss l-importanti immens nżommu dawn iż-żewġ affarijiet separati, jiġifieri l-regolament EPO mandu xejn ma mandux ikun parti mill-kustjoni tal- l-influenza materjali. Aħna nħossu illi il-proposta ta' kommissjoni kienu ħafna karazzjonali minn dak li kienu għati proponu il-Konsil Aħna nħossu li tajab li kunem mukol kooperazzjoni bejn l-EPO u l-autoritajiet nazzjonali. Għalix bekk jekk ikun hemm każ ta' frodi illi jitratta flejas Ewropej, allura l-istat membru ma joqgħodx hemmhekk bideħ marbuta sissa u ma għatma kienu jihdu gost jiġu involuti meta jaraw li hemm flejjes Ewropej involuti. 17, 18, 20, 22a, l-artikli konċernati 23b u koll għanna illi EPO ma jkollux kompetenza jekk il-ħsara li sir lill-vittma tkun ola mid-dannu finanzjarju għall-Unjoni Ewropea. Ġifiri fejn inti għandek każijiet ta' kofinanzjament ta' 50% per eżempju eh, l-ebba ma jitħolx anke f'kas ta' kontrabandu għal dak il-kas il- eh, il-fejes ikunu inqas involuti mill-li kiku għet ġaħallas id-dazzju. Unbat għandak u kol il-rabta nazjonali f'artiklu 11 li tħassibna għax ma naħsibx li dinatejn il-ġlida effettiva tal-frodi jekk il-prosekutur Ewropew xorta li joqgħod jaħdem f'każijiet fl-istat membru. Naħseb li il-prosekutur Ewropew jista' jitlob illi eh, xi każ jingħata l-kollega pereżempju Aħna provajna namlu progress fid direttiva kellna suċċess ukoll hemm biss punt wieħed li għadu pendenti il-VAT fejn l-istati membri għandhom diffikultajiet konsiderevoli. Wieħed mill-elementi ewlenin tad direttiva definizzjoni komuni tal- xiri pubbliku tenders, frodi, korruzzjoni, uffiċjali, dawk f'karigi għoljien għanna bżon ta' sanzjonijiet, pozizjonijiet standard u kol kif ukoll limiti ta' żmien u limiti minimi. fil-kassa penali minimi u thresholds hemmhekk ukoll mhux qegħdin naqblu. Fil-każ tal-VAT, il-Parlament Għazzjat li jekka l-inqas għandek żewġ pajjiż involuti mit-tal-fewra dannu jew inkella l-involviment ta' istituzzjonijiet jew uffiċjali Ewropej, imma il-Kunsill kategorikament Eh, ma jridx jaf li ikun hemm l-inklużjoni tal-VAT. Issa għanna asma għax il-Kumitat Libel ta' dwar il-bidla tal-bazi legali minn artiklu 325 għal artiklu 83 u għallura l-bazi legali Issa hija kooperazzjoni ġudizzjarja mentri kieku żammejn artiklu 325 bħala l-bażi legali, issa għandna optawt għandna optawt ta' tliet stati membri U kun diffiċli li nġildu l-frodi għal rabmot parallel, għek ma taċċemel sens dan għal kontribwent Ewropew. Id-direttiva ġdida PIF ħatkun qed teżisti 25 stat membru u l-konvenzjoni tal-PFI tal-1995 ħatkun valida tliet stati membri u fil-każ tal-Eppo allura jkun hemm nissokru li xi stati membri ma jeħdux sem u danna ħajkompli jżid il-frammentazzjoni. Imbagħad hemm ukoll il-frammentazzjoni tal-istituzzjonijiet din hija problema narawha di pereżempju fil-każ ta' Olaf. Hemm ħafna mistoqsijiet għalhekk li jridu jiġu indirizzati kif Olaf pereżempju ħajjiġi organizzat internament fil-qudiem. Meta kien hemm pereżempju żewġ bażijiet legali illi t-tnejn kienu validi b'mod parallel għal l-interessi finanzjar tal-Unjoni Ewropea f'każi transkonfinali, per eżempju, għandek il-Renjunit li għandu il bħala pala bazi legali il-PIF tal-95 u l-Belġium li jkun emmexxi mid-direttiva PIF ġdida xiġri f'dak il-każ u jekk il-Apple tiddaħħal f'xi pajjiżi mhux oħrajn. U l-ħaddiema mbagħad u l-effetti ta' dal-bidlis kollha dwar dan x'ngħidu Però fuq nota pozittiva biex nikkonkludi, meta qed naraw il-kooperazzjoni bejn l-Eppo u l-Ola fl-aħħar testi ta' Marzu fil-fatt għamlu ħafna xogħol tajjeb, speċjalment f'artiklu 57a tajjeb illi Olaf jekk qalu l-inizjattiva ta' investigazzjonijiet fil-kas li l-PPO ma jkunux jistaw jew lesti jinvestigaw. Imbagħad hemm ir-reviżjoni wkoll ta' regolament ola fil-li dal-waqt magħna. U hemm bżonn allura tal-appoġġ tagħna anki għal l-PPO. U eh, l-istanz turiko tal-ICJ fil-fatt komplet eh, saħilna qalbna hawnhekk, jiena m'iniex pessimista Però nixtieq li nitlob il-Kunsell biex jikkonsidra dak li qbilna aħna bħala konklussi fa x'inkella ħanerġu ikonna nibdew kollox mill-bidu jekk l-affarijiet ma jsirux kif suppost. Ovvjament, mbagħad irridu nżommu f'maħna din ir-relazzjoni triangolari ma' l ġast u l-PPO din hija xi ħaġa illi hemm bżonn nifukaw fuqha għaliex inkella nkunu qegħdin naħlu ħafna riżorsi. Jiena daqstant pjuttost ottimista illi dal-waqt ikunu nistgħu nikkonkludu fil-Kumitat tal-Kontroll Budġetarju. U għana ħankunu għadin natu s-sostens ħeħtana l-Kunsel, grazzi, grazzi ħafna. U naħseb fil-faċċi punti minn li għamilt inti ħajġu indirizzati mill-kellim għal jmiss is-Sinjura eh, Kaufman. Ħatkun qed titkellem fisem Mr. Lopez Aguilar li huwa il-korrapporter għal libel imma Silvia Ivon ila involuta ħafna f'dana il-fajl. Sofia, Silvia, jekk joġba, għandek għaxar minuti. Grazzi ħafna, Claude. U grazzi li l President u koll. Il-korrapporter ta' direttiva PF sulla Pesa Aguilar ma stax ikun magħna llum. Għallek jiena nixtieq ngħid xi affarijiet fuq direttiva PF, speċjalment dwar il-pożizzjoni tal-grupp tagħna l-istati membri u l-budget Ewropew u irċivuti tal-vet li jammontaw għal biljuni fis-sena u kriminalità u kol kif għati il-Sinjura Gressler għana konvenzjoni fuq il-protezzjoni tal-interessi finanzjari tal-komunità li joħdanura design imma sem regoli differenti dwar il-ġlida kontra l-frodu, korruzzjoni u ħassil tal-flus. U l-pieni bej pajjiż għal ieħor ivarjaw ħafna. Hemm nuqqasijiet fis-sistema tagħna ta' kontroll, m'hemmx biżżejjed informazzjoni illi tiġi trasferita eh, ma transkonfinali, m'hemmx biżżejjed kontrolli ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet ukoll u danna kollox tħallas għalih is-soċjetà. Għal daqstant aħna ma nistgħux nifmu illi il-negozjati fuq ġida kontra l-frodi permezz tal-liġi kriminali ċimmarru kontra l-interess finanzjari tal-komunità kellem ġu sospizi għal sena dana mhux fl-interess ta' ċittadini illi qegħdin jaħdmu u jipretendu li l-Unjoni Ewropea taħdem għall-interessi tal-pubbliku ġenerali il diskussjoni fuq direttiva perfilhom sente għaddejjin. U għal-grupp tagħna b'żewġ punti importanti ferm. L-ewwel net sa mill-bidu net minn dejjem kienet priorita għalina illi jkollna regoli Ewropej fuq is-sanzjonijiet kriminali u fil-każ ta' frodi kontra l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea regoli li jkunu setta ħafna jrid ikun hemm konnessjoni bejn id-direttiva PIF u l-EPO. Aħna rridu li jkun hemm EPO imma il-bażi ta' kompetenza tagħha tkun magħrufa minn qabel. U rridu niddefinixxu eżattament li huma dawk reati li din l-awtorità ġdida jkollha il-kompetenza li tinvestiga u tagħmel prosekuzzjoni ta' mbagħad u it-tieni Il-grupp tal-SND dejjem kien favur l-inklużjoni tal-VAT. Bħala sors tal-Baġit Ewropew kif qalet is-Sinjura Gressel dan punt ċentrali u jibqa' punt ċentrali mhux biss fil-ġlida kontra il-frodi kontra l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea, ma għal kontrarju ta' per eżempju l-Qorti Ewropea ta' Ġustizzja fit-8 settembru il-sentenza Turiko qalet illi hemm konnessjoni diretta bejn il-ġbir tal-VAT ta' l-Istati membri u l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea. Importanti allura il-frodi tal-VAT tkun inkluża sabiex u futuru kollu anki il-kompetenza jindirizza dawn reati u fil-kas u fil- fil- Tarikko ħaġa stramba ħafna li l-istati membri waqt il-negozjati mandirizza iġ dil-ħaġa irrid ikun hemm pieni minimi għal reati partikolari dan ġi dis diskuss mill kummissjoni ġi suġġerit mill kummissjoni il-Parlament għat l-appoġġ tagħha. Ġifieri sentenzi minimi massimi jeżistu. U f'każijiet oħrajn bħal pereżempju traffikar ta' bnedmin ukoll. Ġifieri dak huma l-iktar punt importanti għalina Irridu niġġieldu kriminalità organizzata bliktar mod eh, determinati, irridu nġildu il frozi karusell u diġ dubju illi Is-Sur Lopez Aguilar tassew impenjat biex tintlaħa din il-mira. Grazzi Silvia. Issa nisimaw il-presidenza um, olandiza, is-Sur Fransen, president tal-grupp ta' ħidma tal-Kunsil fuq il-regolament Apple. Grazzi, President. U grazzi tal-istedent u presidenza Olandiza biex tattendi. Kantejn fuq il-kompetenza ta' l-IPPO. Bħala il-president għal 47 jum li mis ta' grupp ta' ħidma Kopen, nishtiq samir bidunet nejdilkom il-presidenza Olandiza trattat bosta kustjonijiet mhux ħażin mill-ewwel ta' Jannar, imma mhux il-kompetenza ta' l-EPO għax ċaġa ġi diskussa qabel din il-Presidenza tagħna. Il-test attwali tal-kompetenza tal-IPPO li sibuħ f'dokument li lejn l-aħħar tal-, -PPO, presidenza tal-Lussemburgu bin-numru 15100-15 u bbażat fuq il-kompetenza konġunta bejn l-EPO u il-Servizzi ta' Prosekuzzjoni Nazzjonali. L-idea hawnhekk hi bbażata fuq ehm, numru ta' konsiderazzjonijiet għax ikun wisq eh, komplikat jieħu wisq ħin kieku kull każ qudiem prosekutur lokali ikollu jiġi trasferit lill-EPO speċjalment jekk il-prosekutur lokali kun tiġa f'pożizzjoni illi jindirizza u jala dan il-każ. Diffiċli wkoll tkun taf fil-bidu ta' investigazzjoni jekk għas għandux jekk għandux jirrelata wkoll ma' każijiet Ewropej u ma tantx hemm sens kieku f'dak il-każ jekk ma jkollux li toqgħod titrasferixxi lill-Leppo. Fil-każ ta' reati żgħar ukoll irid jissemma hawnhekk f'ċertu stati membri jista' jkun hemm eluf ta' każijiet fuq il kutrabandu ta' kwantitajiet żgħar ta' alkoħol fis-sena. il kutrabandu tal-vodka mill-frontiera bej Belarusja u il-Polonja bosta drabi semma bħala kas dawn l-kazijiet potenzjalment jistaw ikunu reat pif fl-axar mill-axar. Pero nasab li ma jamilx sens li daw il-kazijiet kolla u fidej li l appow u bl-istess mod ċertu reati oħra ta' dati u koll ma jamilx sens li kunem da' proċeduri kriminali twal Dawn l-argumenti kollha jappoġġaw l-idea li jkun hemm kompetenza konġunta. Imma l-Appo ħatkun qiegħda ikolla kompetenza prioritarja fl ta' każijiet PIF u dan ifisser li l-PPO għandhom ikunu informati bil-każijiet kollha PIF l-Istati membri mbagħad jiddeċidi u jekk joħodhomx mingħand il-Prosekutur Nazzjonali jew le. Kif rajna f'artiklu 20 hemm eċċezzjonijiet għal dan id-dritt ukoll. Speċjalment każijiet illi konċernaw danni għall interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea li jkunu inqas minn 10,000 euro. Dawna jibqgħu fil-prinċipju nazzjonali dejjem sakemm ma jkunx hemm riperkussjonijiet għall-Ewropa jew inkella persuni suspettati jkunu uffiċjali Ewropej l dejjem ikollu id-dritt illi jieħu fideħ il-każijiet pif kollha. M'għandniex għad il ħaġa. il preżenza konvinta li dis-soluzzjoni tiggarantixxi sistema bilanċata u effiċjenti ta' kompetenza fejn Lepo iżom il-kontroll ehm, ġenerali tal- maġġor parti tal każijiet PIF iżda fl-istess waqt tista' jiffoka fuq l izzjakkażijiet każijiet serji. Bekk l-istati membri jistgħu jaslu koll illi jitrattaw il-każijiet pif mod ieħor jekk dana jidher aktar effettiv billi pereżempju jiġu applikati sanzjonijiet amministrattivi. Fil-każ ta' kompetenza ta' l-IPPO razzjoni materi fil-fatt kif għalti Sinjura Gressler, artiklu 17 juri li id-direttiva ġara darba tiġi adottata ħatkun il tiddefinixxi kompetenzi tal-EPO. Fi klim ieħor il-EPO ikunu kompetenti fil-azzjoni ma' reati kriminali illi jaffettwaw l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea, il-frodi Ewropea inkluża, illi tkun saret fil-kuntest ta' organizzazzjoni kriminali. reati li jkunu imsejħab um, inextricably linked, ġir marbuta. Lepo u kollu ma kompetenti minn daw ir-reati f'dan assubaw f'artiklu 20 paragrafu 3 Dem, sakemm is-sanzjoni massima eh, għal dik ir-reata pef tkun inqas milli dik li natat għall inextricably linked offense jew inkella li tkun indaqs f'dak il-każ dan tal-aħħar ikun strumentali sabiex isir ir-reat pif jew inkella kif intqal danni għall interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea ma jeċċedux id-danni li tkun saru lil vittma oħra u dan relevanti -relevan għal kwistjoni jekk għandix tiġi kluża l-VAT jew le. Importanti ħafna wieħed jinnota li fil-każ li l-EPPO u l-Awtoritet Nazzjonali ma jaqblux bejnietom u ma l-Awtoritajiet Nazzjonali li jieħdu l-aħħar deċiżjoni. Dwar il-mistoqsija kruċjali dwar il-frodi tal-VAT jekk din tkunx inkluża jew le, Dina, Signora Grossa, għadna ma taċidajniġ dwaru. Il-presidenza tal-Olanda però kella tlet laqat fuq livell tekniku biex tara jekk tistax issib soluzzjoni u si rappreżenta riżultati dawn il-laqat fil-Kunsill tal-ġaj tad-9 ta' Ġunju u dan bil-ħsieb li naqblu fuq bażi biex nerġgħu nibdew in-negozjati mal-Parlament Ewropew fl-istess waqt, però daqxej ta' twissija. Ikolli ngħidilkom illi jidher ċar illi għatem oppożizzjoni konsiderevoli bejn numru kbir ta' stati membri għall-inklużjoni ta' frodi tal-VAT. U permettu li ngħidilkom li dawn l-istati membri bl-ebda mod mumma qegħdin jgħidu li m'għandniex niġġieldu l-frodi tal-VAT. Umma li jaħsbu però illi emmezzi aħjar biex nġildu dina it-tip ta' frodi. Per eżempju, permezz ta' taħlita ta' tweġiba amministrattiva u liġi kriminali. Iġifiri, Sirri President, nishtin naqfaw u nirringrazzjakom il-koll għall-attenzjoni ġentili ta'kom, grazzi. Grazzi, ħafna. Issa għandu għall-aħħar prezentazzjoni fl-sessjoni illi ħassir minant il-Kommissjoni Ewropea. il sinjura Alessandra Jur Schrede, illi bħalissa hija acting direttriċi tal-Liġi Kriminali DG Justice. Grazie, President, insenem kulħadd, Sinjuri. Grazie li tajtu l-Kommissjoni l-aħħar kelma. l-aħħar kelma hija vantaġġuża wieħed jista' jagħlaq fuq ħafna punti wkoll. U ħafna minn affarijiet li jiena xtaqt ngħid perhom li żvantaġġ li ħafna affarijiet li dak li xtaqt ngħid diġà intqalu. Irrid nikkonċentra llum fuq il-kompetenza materjali tal-IPPO u il-direttiva PIF u għandi xi slides, tliet slides biex tigwida, nigwidakom fil-prezentazzjoni tiegħi. Però qabel ma ngħaddi għal dan, eh, nixtieq infakarkom. jekk aħna nix kompetenza esklużiva jew flimkien ma' oħrajn illi il-proposta oriġinali tal-Kommissjoni kienet mill-kompetenza eskluża esklużiva tal-IPPO. U aħna u aħna konna taħt l-impressjoni li għanna din il-kompetenza esklużiva pero eh, Però naqbel ma' Sinjura Gressle illi ettajt illi anki jek eh, diskutejna fit-tul anki mal-Kunsill u ħafna mill-argumenti tal-Kunsill inkludejnijom. Mela fuq il-kompetenza materjali fuq l-IPPO, il-pozizjoni ta' Komissjoni hija illi għandha tiġi direttament mill-direttiva PIF. U li m'għandniex ikonna lista ta' reati fil-regolament EPPO għaliex hemm referenza dinamika u dan għanamlu dan il-punt għalix kena diskussjoni ukoll l istati membri anki jekk aħjar kienu jkunu dawn fil-regolament eh, IPO, però il-fatt li dawn ikunu fil-direttiva pif se morru kontra il-trattati fl-opinjoni tagħna m'hemm l-ebda ostakolu legali biex nużaw direttiva ħalli niddefinixu l-kompetenza tal-IPPO. Signora Kaufman għalli li għanna bżon ta' għafas Ewropew għal reati PIF. U jena naqbel lan illi għalih il-kompetenza erba snin il-Komissjoni erba snin il-proponiet din eh, l-inizjativa għanna bżon ta' għafas xiera għal biex niddefendu l interessi finanzjari. Mela, l-onet aħna għadna għedin naħdmu fuq strument tal-liġi kriminali illi ilu għaddej 21 eh, sena mill-1995 eh, anki daqxajn wahda superat anki meta niprofaw nħarsu lejn Lisbona. Għanna bżon ta' definizjoni ċara tal-reati u rridu naraw kif il-mġiba kriminali zviluppat minn mindu daħlet fis il-direttiva PIF. U importanti anki li namlu definizjoni ċara tal-idea ta' funzjonari pubbliċi, għax ħafna drabi jiġri illi dawn ir-reati eh, jiġu imwetqa minn funzjonari pubbliċi għax jirrigwardaw il-proċessar ta' flus pubbliku il-Kummissjoni fil-fatt fil-proposta e, e, e, kella t tintroduċi sanzjonijiet minimi, pero dan għandwa kmini wis kemm għal kunsil kif ukoll għal parlament hija ħasra għax fl-opinjoni tagħna dan huwa se jkollu effett tajjeb jekk nużaw dan din l-istrateġija. U direttiva ukoll fiha regole fuq il-preskrizzjoni u limitazzjoni temporani u dana eh, ma namluħx biex nkunu innovativi, ma għalix ħafna drabi dawn il-reati għandhom uh, bżon ta' risposta malajr. Id-direttiva piffija katalogu tal-reati kriminali. Tiħu definizjoni bil-konnezzjoni piff fuq xinija l-frodi, pero tinkludi anki konċett ġit fuq dak li ngħidulu attività fraudolenta. U dawn inkludu anki l-embezzlement u eh, anki l-promozzjoni ta' eh, funzjonarju pubbliku li għandu eh, jimaneġġa flus pubbliku hija importanti ħafna u tirigwarda anki reati oħrajn bħal korruzzjoni u l-ħasil tal-flus. Dawn ir-reati kollha Eh, jaffetwaw l-interessi finanzjari tal-Unjoni, ġifiri tul u anki infiq. Dana biex ikonna għafas eh, ġenerali. E l-slide li tmiss, jena ma nix natikom lezzjoni fuq il-VAT, għax diġa eh, kellima li tkellmu qabli semmewa, pero u importanti inħoss illi nisħaq fuq il-fat li l-Komissjoni Ewropea il-frodi tal vit hija eh, suġġett għal tul tal-Unjoni Ewropea għal daqstant parti mill-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea. Aħna konna kuntenti illi l-Orti tal-Ġustizzja Ewropea ikkonfermat il-pożizzjoni tal-Kummissjoni fil- li ħadet fil-proposta għax għanna nħossu illi għanna argumenti tajbin kemm legalment kif ukoll politikament biex ninkludu l-frodi tal-VAT fil direttiva għaliex imħabba l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea. Mill-punt di vista tagħna huwa loġiku peress li hija eh, fl-interessi ekonomiċi tal-finanzjari tal-Unjoni Ewropea li tkun parti mill-direttiva fit. E, però mbagħad nixtieq nagħmlilkom mistoqsija ma nagħtikomx risposta eh, kif għandha tiġi inkluża għanna ninkludu kazijiet VAT paratali fil-direttiva jew forsi kun iktar xiera kiku aħna nillimitaw id-direttiva għal kazijiet gravi. Din hija diskussjoni li ma nistax nikkonkludi l-lum imma hija ħaġa li rridu nikkonsidraw meta nibdew in-negozjati fit-trialogi u għal darbu ħarajna nħoss li rridu nsibu benchmark tajjeb għax jekk nix Għek nitkelmu fuq gravi anki rridu naraw xie fissru, xie se jkun il-benchmark biex niddefinixru din il-kelma gravi, eh, serious. U fl-aħħar slide, bat, hawnhekk għandi il-kwistjoni tal-frodi eh, VAT, il-regolament epo u il-direttiva PIF daw kif għandhom jimxu fl-imkien mill-punt vista tal-Unjoni Ewropea u għawnek ma nistax nagħtikom risposti kollha l-lum, pero nista' nagħmel żewġ mistoqsijiet. Eh, Nixbet l-attenzjoni tagħkom fuq dawn il-mistoqsijiet. Għandna namlu distinzjoni bejn l-ambitu ta' direttiva PIF fuq il-frodi eh, VAT u l-kompetenza tal-EPPO. F'każ ideali naħseb illi mill-punt vista tal-Kommissjoni dan għandu jkun identiku. Però anki hawnhekk għaw lok għal diskussjonijiet bejn il-koreġislaturi. Jiena naħseb illi ma, ma jkunx approċ tajjeb li nużaw il-kunċett ta' transkonfinali fid-direttiva PIF għax għawnek għan nitkelmu fuq eh, strument ta' liġi kriminali ta' kompetenza materiali u dinja danu kriterju li nistaw nużaw iktar fil-qasam proċedurali u U dan għaj wasal għattini mistoqsija tijaj, jek aħna nistawx nikkonsidraw anki illi l-EPO għandu jkolla kompetenza anki għal uh, frodi VAT illi tista taffetwa iktar minn stat membru wieħed u um, għal darboħra dina miex approċ ta' priorità l-Kommissjoni, pero nishtikom tirriflettu fuq il-fat li aħna edin inħarsu lejn Eh, kompromessi sinifikativi illi iżommu il-valur mizjut illi il kommissjoni tara fil-direttiva PIF u fil-regolament EPPO fuq il-frodi tal-VAT. Jina naħseb illi użajt disa minuti u zew sekondi u niqafawna jkun ringrazzjakum għala attenzjoni ta'kom. Grazie anki tal-konċizivita. Jena minix eh, rigorus fuq il-Kommissjoni. Grazzi kollha tal-li zammejtu fil-ħin u bekk ikonna sessjoni tajba għal mistoqsijiet. U għalissa ma uħat li jishtiq jitkellem. U dinja ħaġa mux tas-soltu. Normalment, hemm ħafna nis illi jixtiequ jitkellmu. E, e, il-prezentazzjonijiet kienu mimlin informazzjoni u konċizi ħafna. Barbara, nirringrazzja, grazie ħafna. Mela, tkellem id l-ewel. Ejna, għalik biss qed namlu da, Klod. Jena, għandi mistoqsija. Aħna forsi għawnek hawnhekk dimna. Ek aħniex qed inħarsu lejn regressjoni jew li qed nimxu lura. E, proġett li kien ambizzjuż ħafna fil artiklu 68 fil-trattat, specialment il-paragrafu numru 4, illi kien jirakomanda l-estensjoni tal-kompetenze għal kriminalità transnazjonali. U sfortunatament il-Parlament ma tantx għandu setata hawnhekk jista' jesprimi biss l-opinjoni tiegħu u ma nafx se tkun il-funzjoni preċiża tal-Parlament f'dan il-kuntest. U għaliex qed nitkellem fuq regressjoni li sejri l lura għaliex jidher li li iktar ma għaddi żmien il-proposta ta' prosekutur Ewropew edha issir isa kopja ta' Eurojust, mux, or, mux entità operativ, imma entità li t-koordina eh, eh, l-azzjonijiet tal-prosekuturi nazjonali. Forsi sejra zbal, pero jena nishtiq kunna konferma minna ħatakom, jew li tajdu li le, mu ixek. Eh, illi għawnek għanna qoddimna il-ħolqin ta' kulleċ b'rappreżentanti li jiġu maħturin mill-istati u blista ta' kompetenzi indipendenti eh, illi huma minimi u anki tendenza illi il-kompetenzi jisna qegħdin nerġgħu nagħtu lura kompetenzi illi fil-bidu l-idea kienet illi natu dawn il-kompetenzi lill-Unjoni Ewropea. ċe pratikament dan jkun kolleġġ illi il-persuni eh, li qed jiġu kontrollati se jkunu fil-fatt il-persuni li kontrollaw. Ma nafx jekk din l-analiżi tiegħi fuq dan il-pass lura ta' proġetti importanti nittama li għandi żball. Grazzi. Issa nista nisimaw minnant Birgit Sippel. Grazie, Claude. Jina norbot ma dak li għalet il-kollega Barbara. U anki fuq dak li għalet il konsil il-possibilità illi e, e, e, l-ikbar numru possibli ta' stati membri jihdu sem, imma kien ħana nikonsideraw l spiza ta' dan l-istrument jekk kulħadd se jieħu sem il-problema miex imħabba illi il-bazi legali inbidlet, imma illi hemm il-possibilità ta' opt-out illi għanna neħu eh, għanna neħu għadin il-possibilità, għanna nabulu għanna. Issa eh, naraw jekk l-istati kollha mhux sem u um il-kwistjoni tal-kompetenzi. Jekk l-EPPO se tintervjeni, li huma l-kompetenzi investigativi. Jew qabel ma jaġixxu iridu jistaqsu lil awtoritajiet nazzjonali u mbagħad daw jgħidu le jieqaf kollox. Għax hekk se jiġri hekk inkunu qegħdin nitilfu narmu l-flus. Għaliex hekk jiġri meta jkun hemm parteċipazzjoni mhux ta' kulħadd. Li huma il-kriterji u x'inhu l-kriterju min jiddeċidi li mija li ma ħatkun il-ġurisdizzjoni kompetenti. U jiena hawnhekk nixtieq nagħti kriteri ċari biex ma jkunx hemm forum shopping eh, biex isibu l-kompetenzi liktar favorevoli. Issa għanna rapporter fuq il-PPO. Grazzi, President, jien għandi mistoqsija sur Franzern. Nishtiq nistaqsih jekk il-Kunsill teknikament ħares lej l-idea li l-eppo tiġi titħol fisseħ qabel direttiva PIF u f'dan il-kas ikun hemm bżonn nagħmlu reġim temporaneju sakemm tiġi approvata d-direttiva PIF you very much. And of course, you will be moderator on session three as well. Okay, so... Mela, issa nisimaw minnant il-kellima tal-panel u wara liħor biex tatu il-risposti ta'kom. U forsi għandkom anki punti oħrajn li tixtiqu issemmu u neħdukom u għet wara liħor u tqatu risposti osra. Mela nibdew bi Sinjura Gressle. Anki jiena għandi mistoqsija Sinjura Schroeder. Fuq il-bidla tal-bazi legali, imma il-ftejim, il-fat il wieħed jiftijem, din id-deċizjoni tista' tiġi nista' jkollna dubju nistaw nwaq nwaqfuha. din il-bidla fil-bazi legali umbaħt ħatoħlo il-konfuzjoni. U dan umbaħt se jwassal għal fatt illi il-ġlida kontra l-frodi mux ħatkun effettiva bizzejiet u dana eh, eh, tabloids eh, Feren Unit se jihdu gost bi din il-notizja. Situazzjoni li kulħadd se jitlef ma għaliex ma f'dak il-każ ma kienx ikun hemm biżejjed kuraġġ u ma nkunux attakkajna biżejjed. Jiena dan huwa kull ma xtaqt ngħid. Grazzi. il il-dokument tal-Kummissjoni nittamaw li uħroċ fl-24 ta' ġunju, eh, l-għada tal-referendum. Issa nisema minn Silvi Silvia Ivon. Grazie ħafna, President, jena dal għat nitkelmu bejn il-rapport bejn Eurojust u l-EPO, il hija relazzjoni rapport komplikat ħafna. Eh, eh, Emmin jajt li meta tinħalaq Eppo dina se jkollha tinnegozja bilateralment ma mal-euro ġust. U di se jkolla ruol importanti u dak li għalti is Spinelli. Jiena ma naħsibx li huwa pass lura. Forsi nistaw nitkellmu fuq komplikazzjoni ċara tal-proposta oriġinali tal-Kummissjoni iktar mill-li pass lura. Meta rajt l-ewwel test tal-Eppo pajt sorpriża ħafna u kelli nieħu ħafna vin biex nifhem l-istruttura. Is-sitwazzjoni attuali hija simili hija bħal dik tan-negozjati jekk aħna rridu verament noħolqu din l-istruzzjoni ġdida biex tkun tista' tiddefendi l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea, għandna bżonn definizzjonijiet ċari tal-kompetenzi u l-aspetti l oħra kollha għax inkella inkunu qegħdin nissugraw illi verament nieqfu jew nimxu lura kif qalet is-Sinjora Spinelli meta wieħed qis anki il-finanzi, il-flus illi qegħdin ninvestu fiha ma nistgħux aħna ne eh, nipermettu li dan jiġri. l istruzzjoniet kollha għandhom jagħmlu l-ħidma taħħom mod preċiż u għandhom jieħdu l-provvedimenti b'mod effettiv. Grazzi. Sur Franzen. Jiena nishtiq nirrispondi għal-mistoqsija ta' Signora Materja. Aħna champions ta' trasparenza eh, il-risposta tija hija għasira ħafna le ma kien hemm l-ebda diskussjoni fil-kunsil fuq dil il-kwestjoni speċifika għax l-assunzjoni dejjem kienet illi Iż-żewġ files kienu marbutin fl-imkien u għal din ir-raġuni se jkollna nistennew sakemm inkunu spiċċajna negozjati fuq l-IPPO bat naraw jekk hemm l-unanimità bejn l-istati membri u bat naraw kif ikunu il-negozjati fuq id-direttiva PIF u ikonna nistennew sadak iż-żmien. Din hija risposta sempliċi tiegħi għall-mistoqsija tiegħek. U issa, Sinjura Schroeder, jiena nipprova nitkellem fil-qosor nagħti risposta lill membri tal-Parlament. Sinjura Spinelli, l inti e titkellem fuq il-prinċipju li l-EPO għandu tkun indipendenti u għal-Komissjoni dinja waħda mill-ikbar affarijiet importanti e li noħol u istituzzjoni li tkun tista' topera b'mod indipendenti u għanna bżonn ta' salvagwardi biex nizguraw dan e, il-proċedura ta' ħatra ta' dawk li se jkunu jaħdmu fil-uffiċċju ċentrali m'għandhomx ikunu rappreżentanti tal-istati tal membri. Dan mhuwiex eh, Eurojust għandhom ikunu prosekuturi indipendenti u għandu jkollhom status li garantixxi indipendenza suffiċenti. Se jkun hemm anki salvagwardja oħrajn fit-test, per eżempju, fil-teħi eh, ta' deċiżjoni minna ħata għawli fil-uffiċu ċentrali u anki aħna għanna interess li nikontribwixu biex natu fil ormizmut importanti Ewropew. Imma għandek raġun dinja kwistjoni principali rridu namlu salvaguardi biex nizguraw illi dan se jkun verament istituzzjoni ta' prosekutur indipendenti. Po, il-senjora Sipel, jekk għannix nitolbu l-istati membri biex ikonna kazijiet, aħna għadna ma wasalniex f'dan il-problema, però se jkunu hemm mekkanizmi u regolament attualment fih ċenari u anke obbligi tal-istati membri eh, li għandhom jinformaw l-EPO li hemm dak il-kas jew kas ieħor. U kifat eh, il-kompetenza esklużiva kienet kieku tevita dawn il-problemi u il-regolament għandu jkollu biżejjed regoli biex kulħadd jifhem min għandu jagħmel xiex. U jina naqbel ma' Nikola li kunem il-kompetenza prioritarja. U anki fuq it-tini kwistjoni kif nistgħu nevitaw il-forum shopping u dim il-qrati, anki hawnhekk e, e, e, hija kwistjoni li aħna għandna nfasslu kriterji oġġettivi ċari u rridu nkunu ċari fuq min huwa kompetenti u mbagħad fl-aħħar fuq il-mistoqsija ta' Signora Gressle x'se nagħmlu fuq il bażi legali Eja l-għonet eh, nadottaw nadotaw id-direttiva PIF u jena konti kontent għal nara din id-direttiva mbat wara inkun nistgħu nanalizzaw fid-dettall jekk għandix ninkludu anki l-orti tal-ġustizja m'għandix risposta lilek illum imma nistgħu ngħidu l pubbliku tana illi aħna għanna l-artiklu 25 bħala bazi legali u dana mux għax ridu l-istati membri kollha, dana huwa 325. Għax għanna bazi legali għonek eh, li t-rigwarda l-protezzjoni ta' interessi finanzjari dell-Unjoni Ewropea u għalina tinkludi anki l-liġi kriminali u għalina dan kien loġiku u naħseb illi il li ġejjin nista' inħalli din il-kwistjoni biex u bat fil-xur ġejn kun nistaw insibu soluzzjoni. Grazzi. Ehm, Il-membri kollu tal-panel u wissa naddi tini sessjoni l-moderatur li mis Axel Voss, membru tal-Parlament Ewropew u rapporter fuq il-labbozz tal-direttiva. U għallura issa imis il-Sinjura Michelle Konix, il-President tal-Eurojust, kif ukoll is-Sur Giovanni Kessler, id-Direttur Ġenerali ta' Olaf. So, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zur, zum zweiten Teil. Mela nilqakom il-koll. Għattini parti ta' dan is-smieħ. Hawnhekk għandna lis Michelle Konix, il-President tal-Eurojust, u nil-għawa kif ukoll is-Sur Kessler, Direttur Ġenerali ta' Olaf, nil-għawu ukoll. nibdew. Mela, il-kwistjoni rabta mal-Eurojust. Għawnek għanna fajl diffiċli u d-dimna ma nawfux kif se niżviluppaw il-EPPO u l-Eurojust. Jek ikon xem zewċ entitajiet indipendenti separati. Ma nafux. Għan artiklu 3.3 ta' ta' dokument b'dwar Lipo. u anki għanna artiklu 57.3 ta' trattat, ġifiri għonek edin naraw illi illi PPO għandu jitwilet mill-Eurojust. Iżda issa dannu għaw l-impressjoni illi għonek jissanna entita indipendenti, separata. U għallura il-Eurojust bekk ikolla kompitu ġdid biex bekk jappoġġa din l-entità. Sissa dan l-obbligu kien ovvjament eh, xi ħaġa li taqa' fidejn l-istati membri. Bekk, nibdew bis-Sinjura Michelle Konix. Thanks a lot, uh, Mr. Uh, Chair. For... Grazie ħafna, Signora, Signor Sur Presidenta, li tajtni l-kelma biex nisħaq l-importanza tal regolament dwar Eurojust u anki il-mod kif regolamenti oħra u kol edin jinżvolġu anki fil rigward tal-IPPO. Dan huwa importanti għal xilġejjini tal-Eurojust huwa eh, ta' importanza kbira lina jina xtaqt namel xi rimarki preliminari, aħna ħdimna ħafna mal istati membri għall istati membri u rnexxilna Navvanzaw fil-ħidma operazzjonali u anki eh, l-ħidma non operattiva ġifiri billi nibnu anki networks anki fiħdan eh, eh, situazzjoni attwali medda li għanna palissa u għallura issanna zida fil numru ta' kazijiet operazzjonali aktar eh, timijiet konġunti ta' investigazzjonijiet u dan juri li għanna aktar u aktar fiduċa f'Eurojust. Aħna parti mill eh, sistemi legali differenti ta' madwarna, pero nesċinna aħna illi niffukaw fuq il-kooperazzjoni fiħdan l-aspet ġudizzjarju. Nirgrazzja partikolarment il-Parlament Ewropew għal ħidma ta'kom fil-rigward ta' dan il-regolament anki fil-Aġenzija eh, tal-Forzi tal-Pulizija naraw li għanna impatt ukoll f'dik il-ħidma fuq il-regolament Eurojust. Ċertament, irridu wkoll nikkonsidraw l-aspett tal-pulizija wkoll mhux biss l-aspett ġudizzjarju għaliex inkella jekk ma tagħmilx ikollok viżjoni parzjali u ma tasalx għas-suċċessi mixtieqa bekk xtaqt nisħa l-importanza ta' rabta ċara bejn Eurojust u EPPO. Bekk għamilna ħafna u dak li jiġri fil-regolament ċerta waħda jrid wassalna biex insaħħu l-kapaċitajiet tagħna u li li minn dak li seħf regolamenti oħra kollox irid isir b'mod konsistenti, simmetriku, kompatibbli biex bekk ma jkollniex kontradizzjonijiet. Xtaqt nibda dan il-punt. Issa, slide li miss se jurina illi anki eh, nishtiq nrodu ħaj il-Kummissjoni ħidma tagħha u anke l-ħidma tal-Kunsill. Fil-prinċipju aħna nilqaw l-approċċ anki għal dak li kellna f'Marzu 2015 għax konsil. kunsill sema bir-raqqa għal suġġerimenti li tresqu mill-Eurojust u anki aħna nilqaw il-bidliet li saru minnaħa tal-Kunsill. U għatfadlinna xie punti illi għadna rridu noqormu U jekk aħna ninjoraw dawn il-punti, allura nitilfu opportunità biex tassew inkunu effettivi u effiċenti mill-perspettiva Eurojust. Nisħa l-importanza tal-kompetenzi Eurojust. Fil-proposti tal-Kummissjoni qed naraw illi għandna kompetenza mnaqsa meta mqabbel ma dak li għandna issa anki fil-dawl tal-lista ta' reati indirizzati u jidher li għandna paragrafu ġdid f'artiklu 3 illi jiftaħ mill-ġdid il-kompetenza ta' Eurojust għal forum ta' reati li li minn dawk elenkati fuq talba tal-autoritajiet kompetenti. u illi inkomplu bekk għaliex hemm forum ġodda ta' reati dawn jinvolvu aspetti komplessi u allura irridu dejjem naġġornaw ruħna fil-ġida kontra reati. U allura irridu nkunu kontra sistema illi jżomm status quo u nilqaw dan din il-bidla. Umbat għanna reati pif, għawnek għanna bżon kjarifika li ġdin hija kwistjoni li mill-approċ ġenerali u il-test ta' artiklu 3 propost mill-Kommissjoni ma jimxiex skont dispozizjoni oħra. Il-Kommissjoni tirreferi għall-lista ta' reati fan wieħed dan jinkludi il-PIF u l appoġġ tal-Eurojust naraw li l-lista tinkludi PIF u jekk imorru għal personi ta' komissjoni. jider illi din hija kompetenza esklusiva tal-IPPO bekk għandna bżonn kjarifika. Aħna nifokaw fuq l-importanza li fil-portfolio tagħna ikonna il kompetenzja dan ir-rati PIF u allura bżonn ta' kjarifika artiklu 3 kontra l-lista li għanna f'annes wieħed. Eżempju wieħed fejn għanna bidliet mill-Kunsill jfisser e, li għanna aktar ċarezza fit-test, ġifiri fejn jitlu s seta ta' stati membri. Għanna paragrafu ġdid, paragrafu, paragrafu 8, illi bekk aħna u kol naraw li jem setat addizzjonali ta' stati membri xi ħaġa li m'għandniex fir-regolament u bekk għanna aktar setat miżjuda. U mbagħad l-istruttura u l-governanza tal-Eurojust ġawnu wkoll ġew imtejba u t-test qed jindirizza ħafna mill-punti ta' tħassib u dawn huma bidliet ukoll li aħna nilqgħu. Issa, punt ta' importanza rabta mal-Eurojust u l-Europol. Fiex punti importanti hawnhekk. L-idea tal-Kommissjoni li konna l-prinċipju ta' reċiproċità fi skambju ta' informazzjoni dwar dan aħna kuntenti li bżon illi ikonna skambju eħfef ta' informazzjoni bejn Europol u Eurojust xi ħaġa li nżammet fi żewġ regolamenti. Madana kollu ninnotaw li anki fl-approċ ġenerali tal-Kunsel it-test għadu ma jimplementax il-prinċipju ta' reċiproċità. Konsekwentement, din mhux qed tiġi applikata mod indaqs. Għal Europol u għal Eurojust bekk fi żewġ regolamenti l-obbligu illi l-organizzazzjoni l-oħra tkun aġġornata hija qed taqa' fidejn il-Eurojust biss iżda wkoll trid tiġi imposta fuq il-Europol ukoll f'artiklu 40 fl-abbozz tar-regolament. Ġifir skambju ta' informazzjoni għabbażi ta' reċiproċità. Mbagħad il-punt liħor, il-finanzjament tal-ġitt kif tafu fit-10 ta' Marzu Inata lan għal Europol li jieħdu ħsib ukoll il-finanzjament ġit xaċa tajba din, żewġ organizzazzjoni ikunu involuti f'dan il-finanzjament, iżda forsi din qed tista' toqloq konfużjoni jista' jkun hemm ukoll repetizzjoni jiġifieri jkun hemm finanzjament doppju. U allura fl abbozza regolament dwar Europol edin najdu illi konġuntament irrid ikonna regoli biex ikonna dawn l-applikazzjonijiet u dana jirrigwardja dispożizzjonijiet eh, tal-regolament u għedin naraw għallura li kollox meċi fil-direzzjoni tajba u għed ikonna u koll riflessjoni bejn iż-żewġ dokumenti u bekk nittamaw li kollox jinżam fit-test tal-aħħar. Min barra l-allinjament ta' dispożizzjonijiet se jkun hemm il-bżonn ukoll ta' mekkaniżmu ta' koordinazzjoni tajjeb li konna dawn il-mekkaniżmi iżda l-element ta' koordinazzjoni tkun essenzjali biex ikun hemm konsistenza għal appoġġ finanzjarju li jingħata l ġiet Il-segretarjat tal-feħdan il-Eurojust illi ċertament iqis il-prosekuturi kollha, l-investigaturi kollha u bekk dina taħdem fuq l-għajnuna li tiġi mill-Europol u dan kollu jista' jgħin biex ikonna koordinazzjoni li nixtiequ. Bek nistgħu imbazu nibbażaw il-prassi tajba fuq l-esperjenza li għandna sissa. Issa narrabta importanti bejn Eurojust u l-EPPO għaliex kif smajna ir-relazzjoni bejn it-tnejn din hija relazzjoni fejn għalkemm it-tnejn huma indipendenti, separati, xorta waħda nisħu illi irrid ikonna il-kompetenza individwali għal reati PIF l-IPPO u l-Eurojust bekk ikunu żewġ entitajiet differenti jikkoperaw fl-imkien però u jkunu marbuta permezz ta' rabtiet operazzjonali, amministrattivi u, am u ta' ġestjoni lilin dak li għanna f-86. Irrid ikun hemm rabtiet ċari. Din hija xi ħaġa essenzjali hemm rabta bejn Eurojust u l-EPPO u dawn ir-rabtiet irridu jiffukaw fuq l-aspetti operazzjonali, e amministrativi u ta' ġestjoni. U dawn irridu jiġu definiti b'mod ċar. Ir-relazzjoni bejn iż-żewġ entitajiet jinvolvi drittijiet u obbligi għat-tnejn, per eżempju Eurojust u EPPO, irridu kollhom dmirijiet reċiproċi, irridu jarfu l-ġurġin dwar każijiet rilevanti, ġiet ikun hemm fiduċja u rispett reċiproku. U irrid ikun hemm ċertezza legali u konsistenza biex ma jkunx hemm interpretazzjonijiet differenti. Hemm bżonn dispożizzjonijiet mhux kontradittorji fiż-żewġ regolamenti li għandhom jirriflettu l-xulxin kemm jista' jkun. Imbagħad il-Eurojust huwa lest illi jappoġġa l il eppo għaliex l-aġenziji kollha jibdu jaħdmu flimkien u fi żmien ta' austerità u teddidiet bla preċedent għas sigurtà tagħna neħtieġu illi naħdmu flimkien u bekk aħna rridu nappoġġaw it-twaqif ta' EPPO iżda b'mod konkret jekk ikun hemm kompiti ġodda l-Eurojust ikun hemm bżonn riżorsi ġodda bla dubju eurojust mhux se jappoġġa arranġamenti li jistgħu jaħarbu mill minn dak li jagħmlu l-awtoritajiet nazzjonali. Mus se naċċettaw xejn li jkun għad detriment tal-appoġġ illi jingħata u dana fi żmien ta' kriżi u Fil-fat, kif taraw fuq dan is-slide, għawnek ah, għedin fih dan kriżi ah, ta' sigurtà tagħna fejn qegħdin naraw żieda ta' każijiet u l-maġġoranza għandhom x'jaqsmu fil-ġlida kontra t-terrorizmu il eh, l-immigrazzjoni illegali fost oħrajn. Aħna lesti illi naħdmu ma' kulħadd iżda dak li kun jinkluż fir regolament irid jippermettilna jkollna aktar kapaċitajiet, aktar setat u jekk hemm kompeti ġodda aħna għandna ħafna esperjenza bħala aġenzija ġudizzjarja aħna ifisser li għal dawn il-kompeti e, il-ġodda ikonna bżonn ovvjament arranġamenti budgetarji ġodda biex naqduhom. Grazzi għall-attenzjoni tagħkom. Ihnen recht herzlichen Dank für die ähm, sehr konzentrierten <clears throat> Aussagen. Grazie ħafna. Grazzi għal din il-prezentazzjoni konċiża dwar il-kompeti varji u il-mod kif Eurojust, IPPO u l-Europol u ma, eh, marbuta ma xurxin u anki l-Olaf, ċertament dan ukoll huwa eh, entità din hija entità oħra li rridu nikkonsidraw u l-mistoqsija din pala unità ta' konnessjoni. Olaf, għal se jkollha mhux possibiltajiet hemm biex kollox jaqbad direzzjoni partikolari. Nilqak Sur Kessler u natik il-kelma. Grazzi, President, grazzi u koll Komitat Libe għal din l-istedina u l-opportunità illi nindirizza il-Parlament Ewropew dwar kwistjoni tant importanti. Fil-fatt l-istabiliment tal-IPPO xenarju istituzzjonali fil-ġita kontra l-frodi li jolqtu l-interessi tal-Unjoni eh, hija xi ħaġa li se tinbidel essenzjalment miex biss riforma din. Il-pajsaġġ se jinbidel. U allura huwa essenzjali li l ippo e bħala entità ta' prosekuzzjoni investigazzjoni tkun tista' tiddependi fuq entitajiet oħra li jeżistu anki fuq Olaf illi hija l-unika entità ta' investigazzjoni fl-Unjoni Ewropea u anki fuq tiddependi fuq Eurojust kif intqal ukoll l-uniku awtorità ġudizzjarja tal-Unjoni. ikun żball jekk mill-bidu aħna nqisu din il-bidla ewlenija tal-ambjent istituzzjonali b'mod kompless. Ġifieri nqisu irdu nqisu dejjem dawn it-tlet atturi. Il-Kunsill fil-fatt iddiskuta dan il-fatt fil-grupp ta' ħidma u hemm dispożizzjonijiet dwar dawn il-kwistjonijiet dawn ġew abbozzati u nifhem illi dawn għandhom jiġu prezentati f'Ġunju lill kunsill għal ftehim. Aħna pala Olaf u appoġġajna l-Istati membri biex bekk jiċċaraw ir-relazzjonijiet bejn it-tlet entitajiet u jiena nemmen illi id-dispożizzjoni dwar dawn ir-relazzjonijiet dwar PPO u Olaf qed jwassal għal bilanċ mixtieq. Iżda fil-kuntest ta' l-modell IPPO e li jintażel l-Stati membri. Għalfejn qed ngħid għalix, għaliex issa niġu għall-ewwel slide. Sabiex nifmu fil-fatt u nitu deċiżjoni dwar relazzjoni bejn dawn it tlet entitajiet irridu nibdew bil-kwistjoni li ġiet diskussa fil-ewwel parti ta' diskussjoni kwistjoni dwar x'tip ta' IPPO se jkollna, x'kompetenzi se jkollha l-IPPO. U minn hemmhekk imbagħad nkunu nistgħu nifmu aħjar x'inhi r-relazzjoni mal-entità eżistenti. Bekk, taħt il-proposta tal kummissjoni l-IPPO ikollu il-kompitu esklusiv għal reati PIF u dan kien punt essenzjali fil-proposta tal-Kummissjoni. Nafu illi tal-punt ġi diskuss anki fil-ewwel parti tad-diskussjoni tal-lum ta' smiħ tal-lum. U hemm xi esklusjonijiet mill-kompetenza tal-IPPO u dan fost ir-reati PIF. U nafu wkoll li l-IPPO ikun jista' jinvestiga każ jekk il- id-dannu ikun aktar mid-dannu kawżat għal vittma oħra u allura il-Kunsill bekk introduċa xi kriterji illi jiena naħseb u wkoll naqbel ma xi punti ta' tħassib li smajna minn Sinjura Gressel kriterji li minnaħa jeskludu numru kbir ta' każijiet pif mill-kompetenza tal-IPPO u minnaħa l-oħra bl-introduzzjoni ta' xi kriterji illi ikunu diffiċli biex wieħed jinterpretom u dan qed ngħiduh mill-esperjenza tagħna u anki jkun hemm diffikultà l-implementazzjoni mbagħad. U riskju wkoll ta' konflitt bejn l-PPO u l-awtoritajiet nazzjonali ġudizzjarji. Bekk fil-każijiet kollha l-oħra, skont id-dispożizzjonijiet li ġiġu diskussi fil-Kunsill, il-kompetenza tinqasam bejn IPPO u l-Istati membri. U bekk għandna situazzjoni komplessa għall-aħħar. Minnaħa ħafna każijiet kif se jitħallew barra mill-kompetenza tal-IPPO u f'każijiet oħra jidir li li xaktar xikunem konflitti situazzjoni diffiċli. Iżda, jekk tini għas situazzjoni, nibdew naraw fejn ninsabu, pal Olaf. Mela, bekk, aħna xorta waħda qegħdin hemmhekk prezenti għaliex. Rridu naraw kif qegħdin naħdmu għall istati membri li mhux se jnaqdu fl-PPO. Mbagħad tal każijiet l-oħra kollha fejn li PPO ma jkollix kompetenza. Mela bekk naddu għal slajd li jmiss u naħseb illi irridu nibdew żewġ prinċipji ewleni riflessi fl-artiklu fir-regolament dwar relazzjoni bejn Olaf u IPPO. il ta' Olaf minħabba l-rwol fl-investigazzjonijiet amministrativi ikun essenzjali illi x-xogħol jisir bejn it-tnejn u anki ikun hemm dejjem ir-rwol għal Olaf f'reati ta' PIF illi jiġu amministrati minn stati membri. U allura il-żewġ prinċipji ewlenin huma illi kun hemm investigazzjonijiet paralleli bejn IPPO e u Olaf, ġifieri din hija sitwazzjoni li jridu nevitaw li ma jkunx li ma jkunniex duplikazzjonijiet, ma jkunniex eh, repetizzjonijiet. Meta l-IPPO e tibda l-investigazzjoni, l-Olaf ma jkollux imbagħad kompetenza din l-investigazzjoni partikolari. Ġifiri, l-istess kwistjoni ma tiġiċ investigata darbtejn, sakemm ma jkunx hemm talba partikolari għall appoġġ Mbagħad, anki jekk IPPO e beda investigazzjoni, jew f'każijiet fejn IPPO e jista' jibda investigazzjoni, ikun hemm lok għal investigazzjoni amministrattiva palma tagħmel l-Olaf dawn xi kultant huma utli bħala tħejjija għall investigazzjoni kriminali, minn barra dan jista' jkollhom rol komplementari biex indirizzaw aspetti ta' segwitu u rkupru finanzjarju li il-proċedura kriminali wieħeda ma tistax ukoll tqis fl-istess mod. Slide li miss. Għanna żewġ każijiet allura fejn li PPO tieħu azzjoni fuq każ u meta ma tieħux azzjoni fuq każ. Meta l-IPPO tiħuka jieħdu fidejn kas u l-IPPO jaħdem fuq il-kas, naraw li l-Olaf jista' jkun għajn ta' informazzjoni dwar reati possibli PIF u dawn jaddu li l-PPO biex bekk huma jagħmlu l-investigazzjoni tagħhom għandna network wiesa' ħafna globali mal-awtoritajiet lokali kif ukoll ma' ejjun privati biex bekk konna numru ta' pakketti ta' informazzjoni dwar ir-reati kif li aħna ninvestigaw. Mbagħad meta li PPO kunet qed jaħdem fuq każ l-Olaf ukoll jista' jappoġġa l-investigazzjoni billi nofru l-analiżi l-esperjenza tagħna, il-forensika tagħna u anki nużaw in-netwerk tagħna. Brabta ma' l-inforzar tal-liġi nazzjonali. Umbat, każijiet fejn li PPO ma jkunx ma minnaħa tagħha ma teħux azzjoni għal raġunijiet ta' limitazzjoni tal-kompetenzi. Bekk l-olaf mbagħad eh, ikolla id-dmir li twettaq l-investigazzjonijiet tagħha. Tkun xaġa paradossali jekk bl-introduzzjoni tal-IPPO mbagħad ikonna inqas protezzjoni tal-interessi finanzjari, per eżempju, għal dawk l-istati membri li ma jnaqdux ma l-IPPO. Inkella foqsma fejn l-IPPO ma tkoprix il-kas minħabba limitazzjoni tal-kompetenzi. L-PPO bekk jista jinforma l-olaf dwar kazijiet fejn l-PPO ma jiftaħx pala investigazzjoni jew jellimina kas. U għallura pala konklużjoni jina najt illi il-relazzjoni bejn zoċ trid timbena fuq l-aspett komplementari tal-mandati biex bekk ikonna riżultati tajbin biex nġidu l-frodi u permettu li najt anki permezz ta' natura komplementari ta' żewġ entitajiet nevitaw u nipprevjenu li jkun hemm ħsara minħabba limitazzjoni tal-mandat tal-VPO u tal kompetenzi. Jista' jkun hemm xi lakuni u mbagħad dana l-aspett komplementari ta' żewġentitajiet jagħmel tajjeb għal tali lakuna, grazzi. Recht herzlichen Dank <clears throat> auch Ihnen, Herr Kessler. Grazie. Sir Kessler, a contributiak. Issa, Għanna il-ħin għal-mistoqsijiet jek tixtiequ. Jekk le, għandi xi mistoqsijiet li nixtieq nagħmel jiena. fil kasta l interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea u l-ġida kontra l-frodi u reati oħra li jaffettwaw l-interessi finanzjarji. Mħafna li għandhom kompetenza l-Eurojust, l-Olaf, Europol, l-autoritajiet nazzjonali u ma l-ewwel daqqatajn, <clears throat> irdu nagħmlu distinzjoni ovvjament, bejn il-każ imma donnu meta wieħed jitkellem dwar interessi finanzjarji Ma tantx jagħmel sens li l-ġida sir fuq erba' livelli differenti. Għalhekk fil-każ ta' Eppo u Eurojust għandkom idejat speċifiċi fejn jista' jkun hemm xi tip ta' dil ta' delineazzjoni, kompetenzi partikolari, oqsma partikolari. U ħagħuħra, jekk aħna il-leġislaturi kollha nikkonsidraw fil-każ ta' il-kompetenza ta' Olaf illi ġilet il-kriminalità kontra l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea u dan inkorporaw fil-kompetenza ta' l ħafna mix-xogħol ta' EPPO jispiċċa mitluf u jadjant l-EPPO għalek xibqalom allura Olaf f'dak il-każ. F'dak il-każ il-kooperazzjoni ma' autoritajiet nazzjonali fejn appo ma jkunx attiv x'ħaj jiġri dak għandi sensazzjoni isu illi Isu l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea qed jiġu mħarsa minn wisq entitajiet differenti u għandna bżonn xi tip ta' struttura nixtiequ nisimgħu l-idejat tagħkom u xi ħadd li jixtieq jistaqsi xi ħaġa oħra. Libreto. Grazzi tal-idejt li l-kelma, Sur President. Iva, fil-fatt, aħna kon għadin nitkellmu dwar ġustizzja Importanti din, hemm żewġ modi kif nistgħu inħarsu lejn kwistjoni żewġ kwistjonijiet li fil-fatt fil-qalba tad-dibattitu tagħna. L-ewwel kif nikkonsidraw il-possibilità ta' koordinazzjoni flessibbli bej sistemi ġudizzjarji nazzjonali. Għaliex dana iwassal l-Ewropa ta' nazzjonijiet u danna mhuwiex il modell illi irridu naħdmu leħ. Tieni mudell huwa soluzzjoni ta' integrazzjoni, ġifiri apparti rati nazzjonali li komplu jeżistu nippruvaw nimplementaw sistema legali nazzjonali, eh, Ewropea, skużawni. U naraw li bis-suġġett tal-lum dan l-EPO din id-direzzjoni li qed joħodna ħafna iktar milli fl-modi. Ovvjament hawnhekk il-problema hi il-mira politika qegħdin nitkellmu dwar Ewropa federali. Il-problema hi però li s-soluzzjoni hija komplessa ħafna u d-dibattitu wis ibeżani li s-sistema jaf tkun ikkomplikata wisq biex tkun tista' tkun effettiva. Diġà ntqalet din ħaġa minna qed nara żewġ tipi ta' konflitt potenzjali l-ewwel bejn l u l-Istati Membri. Għaliex aħna qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar kompetenzi konġunti kif qal biċċar is-sur Kessler ħajkun hemm problemi fil-kwistjoni ta' konflitt ta' kompetenzi. U ħaġa oħra mbagħad ħaġa ħafna aktar immedjata. Konflitt bej Epo u Olaf. Olaf l-uffiċċju ta' kontra il-frodi illi qed jaħdem fuq kustjonijiet illi huma simili ħafna għal kompiti futuri tal-EPO, per eżempju l-ħajsin tal-interessi finanzjarji il-direttiva PIF. Nina miex biss ta' EPO imma hija ukoll ta' Olaf. U allura intom ma taħsbux il-fatt illi eh, dal-proġett għat jimmina saħan sitra l-eżistenza ta' Olaf għal dawn ir-raġunijiet illi semmejt jaff illi wieħed minn dawn l-uffiċċji ħajkun superflu. U anki wkoll għaliex Olaf eh, tilaf daqsxejn mill-krattu dal-aħħar. Grazzi ħafna. Aw mistoqsijiet oħrajn ma jidrix li huwa l-każ. Għalhekk forsi nista' nibda bis-Sinjura Connex ħalli twiġbu il-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi, jiena naħseb illi nista' nieħu żewġ mistoqsijiet f'daqqa. L-ewwel net li dejja nitzejt artikli 85 u 86 ta' TFU kienu ċari l ġest kell kun organizzazzjoni intergovernamentali orizzontali u kollox kellu jsir sabiex l-isforz orizzontali jissaħħaħ sabiex ukoll jissaħħu il-kapaċitajiet tal-Eurojust tal xi raġuni jew oħra dal-artiklu 85 kellu ikun evoluzzjoni, iżda ma kellu xi ġumijus bħala revoluzzjoni. U Da kollu kellu jxir jisir l-ura mux b'armonizzazzjoni zejda imma b'fiduċja u ħidma ta' kooperazzjoni u koordinazzjoni. Di koordinazzjoni u kooperazzjoni se tiġi imsaħħa biftit punti. Artiklu 86 mill bandu l-oħra kellu jkun integrat, vertikali, setat esklusivi u jiffoka fuq qasam partikolari, jiġifieri il-qasam pif, imma il-problema hi illi sam id-diskussjonijiet u l-approċċ tal-Kummissjoni u l-isforzi tal-Kunsill eh, reat pif fazat tazat x'inhu ma nafux jirrapprezenta aħna provajna insaqsu l-istati membri l-Europol, l-Olaf u tlabna eżempji prattiċi ma kienx ħaġa faċli imma għal 2015 għanna eżempju ċarta ġitt bil-kooperazzjoni ta' Olaf u kien jikkonċerna il-kontrabandu ta' sigaretti u l-evażjoni ta' taxxa. Is-sigaretti kienu għadin jiġu prodotti b'mod mhux tant ortodass imbagħad esportati bil-massa lejn l-Unjoni Ewropea. Irnexxinna naħdmu fl-imkien bis-saħħa wkoll ta' kooperazzjoni tajba sena l kellna 20 każ ħames koordinazzjonijiet saru fuq livell ta' Eurojust bil-parteċipazzjoni impensieħ min-naħa ta' Olaf. U dana fil-każ tal-kutrabandu tal sigaretti li jista' meqjus purament bħala kas pif. Imbagħad il-ġiet koordinazzjoni bej stati membri differenti. Iġifiri, Iva, jekk niprovaw, jekk namlu sforz, tħassib tijaj i illi hemm bżonn naħdmu biex ikun hemm iktar sempliċità, iktar ċarezza. Għamlu x-xogħol tal-prosekuturi u l-investigaturi aktar faċli. Jaf fi jkun hemm xi konflitt. l għura ġast imdorri eh, birwol ta' moderatur jekk ikun hemm bżonn fil-każijiet tal-pif. Grazzi ħafna, um, fidek, Sur Kessler. Jina minnix jatawnek hawnhekk biex inżom il olaf hemmhekk b'kull mezz possibbli. Għal dawk minnkom illi għandhom dawn id-dubji, ikolli ngħidilkom illi jiena wkoll sa xi sena tnejn ilu ħsibt illi Olaf ħajkun assorbit mill-lapo u saċertu punta dak kienet tkun ukoll soluzzjoni tajba u koll li faċertu għaffajt li nisqot nisħol fjom. Saċertu punt, danna kien ikun il-rizultat ta' proposta ta' kommissjoni fuq l-EPO li aħna tajna kontributa li b'mod proattiv. Imma, jekk rridu nitkellmu dwar kooperazzjoni fost entitajiet differenti, irridu nibdew mill-kompetenzi ta' dawk l-entitajiet. Jiġifieri il-kompetenzi ta' l-EPPO. Għanna EPPO issa kompetenzi limitati ħafna fil-każijiet tal-PIF. U anki b'regoli illi jiena naħseb u nibża tamel se żbal imma b'interpretazzjoni differenti fil-każijiet speċifiċi u implementazzjoni diffiċli illi ħatwassal għal konflitt ma l-autoritajiet ta' l-istati membri ovvjament mhux ma' Olaf. Imbagħad Ma naxa fej għana nitkellmu fuq Olaf u mhux Olaf, imma fl-aħħar mill-aħħar nitkellmu fuq il-protezzjoni ta' interessi finanzjarji kal qegħdin hawnhekk f'keffa waħda. Il-koll importana. U f'din situazzjoni fejn ikun hemm kompetenzi limitati għal epo għal investigazzjoni kriminali miftuħa fil-każ ta' PIF, hemm spazju hemm bżonn ta' investigazzjonijiet amministrativi. U għanna bżon l-ola, faċola f'ijatem. U namlu l-investigazzjonijiet, issa jadeħa minn aktar minn 300 fil-fat rekord fuq reati PIF u rakkomandajna l-irkupru kważi 900 miljun euro. Għan ippubblikaw ir-rapport dal-waqt fej taraw il-kontribuzzjoni ta' Olaf ma' l-Ewropa kollha għall-irkupru tan nefqa il-leċta minħabba frodi u ta' kwart meta qabbel ma' l-investigazzjonijiet kollha tal-awtoritajiet kollha tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri aħna għamilna l-istess xogħol illi kwart tal-ammont ta' xogħol li għamlu l-Istati Membri kollha konġunti tal-Unjoni Ewropea. Issa jekk l-appo jibqa' kif issa, fil-proposta attwali tal-Kunsil ħajkun hemm bżonn ta' Olaf mhux se jkun hemm konflitt għaliex hemm spazju. Hemm nuqqas li l-epom mhux ħajkun qiegħed jimliħ. Aħna mhux se naħdmu fuq l-istess affarijiet ta' epo sakemm epo ma jitolbunix nappoġġawhom jew nagħtu s-sostenn u f'dan il-każ aħna kun qegħdin naħdmu taħt il-direzzjoni tagħhom, taħt it-tmexxija tagħhom, imma fl-istati membri kollha u fl-oqsma kollha li ħajkunu taħt kompetenza tal-eppo aħna qegħdin hemm. U għalhekk dan huwa bżonn, jekk inti m'għandekx bżonn jew ma tridx il-qolaf, allura għandek bżonn xi ħaġa oħra biex timla il-vojt, għax tkun paradoss jekk ngħidu li għandek l-eppo u minħabba fihom ċertu għasba tal-pif jispiċċaw mingħajr kontroll Ewropew jew stati membri li ma jenaqdux ma leppo jispiċċaw ma jgwadanjaw l-ebda kontroll fuq livell Ewropew meta mqabbel pereżempju ma dak li għandhom illum il-ġurnata. Veru, il-fattu li kollok xi erba' entitajiet Eurojust, Europol, leħer. Imma mux dik il-problema issa, illum il-ġat għandna tlieta. Għandna l-Eurojust, għandna Olaf, u għandna l-Istati Membri. Għadha pitada bid-deċiżjoni tal-Kunsill jekk id direzzjoni li konna erba din mux aħna żinni għad il-ħaġa, aħna ridna illi epo tkun l unikantita imma jekk il-mandat jitnaqqas, imma ma narax il-problema li kollok erba' u bir-rispett kollu l Just ma jkollux kompetenzi fil-PIF l-istati membri u pajzi terzi il-libu biex parti mill-leppo, iva f'dak il-kas, ma fejem leppo, jem leppo. Imma problema mux li kollok tlita jew erba, problema i. Kif sentom se twafqu lepo, kif ħajkun lepo? U jekk lepo li tiddeċidu dwarra jkolla kompetenzi limitata, allura ma tkunx entità investigattiva ġudizzjarja esklusiva ma tkun entità addizzjonali u flok tlet entitajiet ukollkom erba għażla tagħkom imma mintomx ħassolvu situazzjoni billi toqtlu l-ħaddieħor toħonqu l-ħaddieħor biex ikolkom waħda inqas għaliex bekk kun qegħdin titilfu mod konsiderevoli strumenti, strumenti Ewropej għall-investigazzjoni tal-PIF Hemm komplementarjetà sħiħa komplikata iva probabbli imma mhux għax hemm erba entitajiet imma għaliex huwa minnu nifsu suġġetti komplikat. Grazzi ħafna. Jekk m'hawnx aktar mistoqsijiet, naddu għattira taqsima. U nishti nirringrazzja l sinjura Konix u Sur Kessler għal prezentazzjoni tagħhom tal ġew hawnhekk u għasmu magħna l-opinjonijiet tagħhom u s sanaddi il-kelma l-Sinjura Barbara Matera li ħadd taqsima li mess. Bene, diamo inizio ai lavori. De... Tajjeb, mela nibdew ix-xogħol ta' dina it-tielet taqsima ir-reviżjoni ġudizzjarja nilħa l-esperti kelli ma li miss sanna l-ewwel nett is-sur Eve Bott l-Avukat Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea insellem it-tieni ma s sinjura Maria Jose Martinez, direttur ta' Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew u nsellem ukoll lis-Sinjura Teresa Blanchet, direttur tad-Dipartiment tal-Affarijiet ta' Servizzi eh, Legali tal-Affarijiet tal-Ġustizzja u s-sur Ignazio Patrone il-Persekutur Ġenerali tal-Qorti Suprema. Dina kienet sessjoni interessanti ħafna li kienet ukoll l-opportunità biex niċċaraw id-dubji li jeżistu fuq is-suġġett tan sensittiv u importanti u tatna wkoll il-possibilità biex inħarsu lejn il-miri futuri potenzjali u biex aħna wkoll bħala eh, deputati Ewropej nkunu aktar konvinti mill-ħidma tagħna mix-xogħol li dun nagħmlu. Kif nafu il-xogħol ta' leppa għada kwistjoni miftuħa u tolqot ħafna kwistjonijiet rilevanti għal dan il-Parlament. Jina m'għandix dubju illi ħajkun hemm bżonn ta' mekkaniżmu effettiv ta' kontrol ta' deċiżjoni televiżjoni ġudizzjarja u hemm ħafna modi differenti kif dan il-mekkaniżmu jiġi istituzzjonat imma huwa possibbli li wieħed jaħseb fi tliet situazzjoni differenti. L-għan kollok ikollok kompetenza esklusiva ta' qorti ta' ġustizja tal-Unjoni Ewropea. It-tieni illi iħalli kollox fidejn il-rati nazzjonali dwar il-kontrolli legali u t-tilet ikun hemm situazzjoni mħalta, soluzzjoni mħalta bejn rati nazzjonali u dik Ewropea. Jiena però ma nixtieqx nantiċipa id-diskussjoni ta' l-lejla u għalhekk ngħaddi mill-ewwel il-kelma lis-sur Yves Bott jekk jogħġbok. Merci Madame la Présidente. Grazie ħafna Signora President. Qabel xejn nixtieq ngħid li jien qed nitkellem fil-kapaċità personali tiegħi. U dak li ħanejt bl-ebda mod ma jorbot jew jimplika il-qorti tal-ġustizzja. Mela, fi Franza jiena ħdim tal-uffiċċju tal-prosekutur, tal prosekutur bħala mħallef forsi dan dil-esperjenza tiegħi taffettwa l-idea tiegħi ovvjament l-epo huwa kwistjoni importanti u urġenti għal protezzjoni ta' ċittadini Ewropej hija ovvjament kwistjoni politikament sensittiva għaliex minħabba suġġetti li titratta liġi kriminali kif nafu. għanda ċertu effett integrativ. integrattiv. Il-reati ġew integrati u koll il-kriminalità u koll ġiet integrata u Jekk naqraw per eżempju l-abbozz illi tres ilna, l-ewwel karatteristika illi naraw hija illi l-arkitettura u l-istruttura hija waħda pjuttost komplikata. Minn banda jiderċar illi artiklu 86 ta' trattat fuq il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea mux probabli ħajwassal għal simplifikazzjoni. Pero mill-banda l-oħra jek konsiderazzjoni in-natura tal-uffiċċju tal-prosekutur naraw li għaf ikun possibbli li wieħed jasal anki għal ċertu livell ta' simplifikazzjoni. Il-mod kif dan għam nizzel fit-trattat donnu jtieħ il-karatteristika ta' entità ġudizzjarja u entità integrata ġewwa s-sistemi nazzjonali. Dina isa konsekwenza ta' dak li għanna f'artiklu 86 illi jammila entità ġudizzjarja u t-terminu Eh, uffiċċju tal-prosekutur mhuwiex neutrali laqas l-aħħar sentenza ta' paragrafu 3 ta' artiklu 86 nitkellmu dwar il-prosekuzzjonijiet. U dinja ħaġa b'tifsira partikolari ħafna f'termini ta' ġustizzja kriminali. Iġifiri, aħna rajna in-natura ġudizzjarja ta' din l-entità u l-fatt ukoll li din ġiet integrata fis-sistema nazzjonali. U dan għadannu jimplika jew juri. L-indikazzjonijiet għal riviżjoni ġudizzjarja. Din hija ħaġa li tittaġixxi permezz ta' rati nazzjonali fis-sistema tradizzjonali u s-sistemi nazzjonali, u għalek għandek għalfi għandek tapplika regoli differenti fil-kas tal-Eppo. Il-trattat fil-fat jinkludi din il-possibilità l-ideja li tagħmel xi ħaġa totalment differenti per eżempju mill dak li normalment isir fis-sistema nazzjonali kien hemm il possibilità il-bib kien miftuħa din il-possibilità. Imma issa trattat reġa' għalqu. X'inhu l-iskop ta' uffiċċju tal-prosekutur? L-idea hi illi jagħmel prosekuzzjoni, ma' deċiżjoni li tagħmel prosekuzzjoni hija waħda illi l-legalità tagħha titkun soġġetta għal-regoli tal-orti għalek Olaf jista' jirrapporta jew jwieġa pal-Qorti Nazzjonali jista' jkun hemm xi tip ta' kontestazzjoni u l-Qorti ta' Ġustizzja jgħidu li m'għandhomx kompetenza li jieħdu deċiżjoni għaliex sta għal qorti Nazzjonali illi tagħmel is-segwitu. U dan ifisser li l-azzjoni hija legali u bbażata fis-sod. Issa dwar id-deċiżjoni dwar jekk id-deċiżjoni li wieħed jipprosegwixxix iffondata, allura jista' jiġri li immorru kontra l-ispirtu ta' trattati u dinha ma tkunx sistema illi tkun koperta minn artiklu 86. Id-deċiżjoni li kuna hemm prosekuzzjoni tfisser id-detezzjoni, il-prosekuzzjoni u tressi u dim il-ġustizja. U d-deċizjoni il sir prosekuzzjoni teħtieġ ġbir ta' evidenza minant l-istati membri u il-test li attualment jeżisti fuq il-pulizija u l-kooperazzjoni u dispożizzjonijiet li jgħatu il-regolament għandhom ikunu bizzija biex nizguraw li problemi ta', ta implementazzjoni ma jkunx hemm. Naf li don huwa pjuttost misterjuż il-mod kif jaħdem dan l-uffiċċju tal-prosekutur sistemi ekwivalenti fit 28 stat membru jikkomunikaw bejnietom daw kuljum jaġixxu kemm jista' jkun f'konsultazzjoni ma' xulxin meta jistgħu bis-saħħa tal-Eurojust u din hija realtà illi neċuwa illu bil-ġurnata jekk jiddispeċini minn ħaġa jena jiddispeċini li dana ma jistax isir iżjed. Issa jekk fit-test. permetti t-tip ta' kooperazzjoni bejn ġurisdizzjonijiet u naħħu il-frażi eh, standards minimi illi ikolla impatt negattiv dan jkun ħafna ħjar. U tassew ikun qiegħed juri kemm din hija żona ta' libertà, sikurtà u ġustizzja. Għaliex inkella din il-frażi tagħti l-idea illi hemm xi ħaġa ta' kwalità baxxa. Għalhekk jekk naħu anki nifitaw ħafna diffikultajiet. Naħseb illi l-affarijiet jgħidu jingħadu bl-aktar mod ċar u d-deċiżjoni illi wieħed ma jagħmilx persekuzzjoni wkoll hija kustjoni. Għana jintkellem dwar deċiżjoni illi eh, ikun hemm persekuzzjoni. Din hija xi ħaġa li deċidija l-qorti imma xieġri fil-każ illi il-każ għad għor orti t-deċidi li ma t-prosekwix. Xieġri f'dak il-kas? Xin il-problema? L-Uffiċċju Nazzjonali ta' Prosekutur jekk iridu jistgħu jieħdu l-każ huma jekk Apple ma jkunx aċċettaħ. Aħna ngħixu f'żona transkonfinali u għalhekk il- Arti imsejħa l-qorti mażula tkun waħda nazzjonali u fl-uffiċċju tal-qorti nazzjonali il-mħallef irrid jiddeċiedi l-kompetenza u jevalwa l-kompetenza ta' dik il-qorti. Qed nitkellmu hawnhekk dwar l-implementazzjoni ta' elementi ta' liġi tal-Unjoni illi jibdew mill-leġizlazzjoni nazzjonali u dawn huma sitwazzjonijiet li niltaqgħu magħhom kuljum. Nafliq biss il-ħin, skużawni, ma xtaqt ngħid biss. Insomma, ħjer ma tgħidulix biex nitkellem fuq eh, l-eppox ma nkunx nista' nieqaf. naħseb illi ikonna sistema oħra, ikonna żewġ diffikultajiet. Tkellimna dwar problemi bejn l-Eppo u l-Istati. Hemm relazzjoni bejn l-Eppo u il-Prosekutur Nazzjonali li huwa indipendenti u naħseb li nistaw nużaw dak li għanna bħala model nazzjonali. Għalek f-sistemi ta' analizi differenti bejn l-uffiċċi nazzjonali tal-prosekutur differenti. U inti ikollok prosekutur pubbliku Ewropew delegat. naħaj jkun ma mal-awtorità tagħhom stess taraw kol l-affarijiet minn perspettiva umana u kif ħajaħdmu l-affarijiet fil-ħajja ta' kuljum, ġifir dinija id-deja illi ija limitata l-aspetti differenti ta' sovranità nazzjonali. Hemm ħafna konsiderazzjonijiet politiċi li jistgħu jsiru li m'għandhom xejn x'jaqsmu ma' ġustizzja transkonfinali. Jiġifieri hemm kwistjoni ta' kompetenzi, l-qorti tal-ġustizzja jekk ikollhom dubju dwar il-kompetenza jista' tista taqdi r-wol normali taħħa. Inkella inti trid tibdel ir wol il-kompożizzjoni tal-qorti u tagħmel kamra apposta. Il-qorti bista tinterpreta l-leġislazzjoni nazzjonali ma nibdux l-affarijiet da kollox għalissa sinjura minn ħatijaj. Imma permetti li ngħid biss illi l-prosekutur Ewropew ħajsir realtà din hija idea tajba ħafna u ġala tarba dana jitwilet ħallu jgħix. Poter l-askoltare mal Xtaqt li kellna aktar ħin biex nisimgħu titkellem. Imma għanna persuni oħrajn u għanna esperti u l-żmien għad dispożizzjoni huwa limitat ħafna fil-kumitati. Però aħna nimpenjaw ruħna biex ikunaw laqat oħrajn fuq dawn is-suġġetti u nistidnuk nerġaw. U nisimaw minant Sinjura Maria Jose Martinez, id-direttriċi tal-Servizz Legali tal-Parlament Ewropew. Grazzi. fil-bidu ta' din il-proċedura leġislativa. Deċembru tal-2014 talbuna eh, opinjoni legali fuq din il-proposta ta' uffiċu tal-prosekutur. Waħda minn mistoqsijiet irrigwardat l-artiklu 36 u mod partikolari dan il-komitat talab jekk jekk l-atti tal-EPO kienu jirrispettaw il-liġi Ewropea u l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali u diġ tkun f'kontradizzjoni tal-artikolu 236 u 267 tal-trattat u il-risposta tagħna kienet ċara. il-latti Peress li l-atti u ta' azzjoni nazzjonali, l-artikoli li semmejt e, iwaqfu il-proċeduri u dim il-orti Ewropea. U dana skont il-ġurisdizzjoni. Jekk il-ġurisdizzjoni tal-rati nazjonali tinterferisci b'mod sproporzjonat fuq id-dritt li jasal għal rimedju legali skont l-artiklu 47 ta' drittijiet tal-karta ta' drittijiet, U f'dan il-kas, l-artiklu 36 ta' proposta għajem eh, tassi fuq il-legalità. Anki, ekki risposta tana kienet ċara, pero rridu najdu illi il-prosekutur Ewropew huwa suġġett komplikat, ibridu, illi jimplika l-isfera legali Ewropea ma' dik nazjonali. U risposta għatmija ċara. L-effett ta' artiklu 36, paragrafu 1, jista jkun illi illi, illi wieħed ikun jista jimpunja a deċiżjoni. Però fil-każ konkret il-rimedju għandu jkun applikabli fuq liġ nazzjonali. U dan jfisser illi Eh, jekk l poja nazjonali, nazzjonali, autorità nazzjonali, allora rati nazzjonali għandhom il-kompetenza illi jaġixxu kontra l-att ta' korp tal-Unjoni Ewropea. Minna l-oħra, il-paragrafu 2 tal-istess artiklu. Għalix, sempliciment għax qed jiġu referiti fil-regolament ma jistawx jiġu konsiderati bħala liġi Ewropea. U din il dispożizzjoni it-tieni paragrafu tal-artiklu 36, u għakna naqraħ fl-imkien mal-paragrafu wieħed jimplika illi l-atti tal-prosekutur Ewropew ma jistawx jieġu impunjati mill orti tal-ġustizja. Lanqas fil-referenza, eh, eh, fil-riferiment eh, preliminari. Issa, bazi ta' trattati, nistaw nitkellmu fuq l-artiklu 47 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. U juri fil-każ ta' drittijiet garantiti bid-reliġi Ewropea. Dan id-dritt fundamentali applika għal korpi kollha Id-dritt għal rimedju effettiv ġudizjarju mhuwiex dritt assolut. U dana jista' jiġi limitat meta jkunu ġustifikati. Skont il-rispetta il, eh, il, il prinċipju ta' proporzjonalità. Però lan ta' dan id-dritt u anki l-lista ta' istituzzjonijiet u korpi illi tapplika għalihom hija vinkolanti skont l-artikolu 51 u ma jiddependix minn lebda limitazzjoni e il-korpi istituzzjonali illi japplikaw għalihom il-garanziji ma jistawx jinbidlu bil-leġislatura. U dara jfisser ukoll illi id-definizzjoni ta' jekk korp u ix korp tal-Unjoni u le miex kompetenza tal-leġislatura minnaħa l-oħra fi trattati jem rimedi legali, procedumenti illi l-orti tal-Unjoni tista' verifika atti tal-Unjoni u daw inkludu anki il-korpi u anki biex jinterpretaw it-trattati bħala liġi sekondarja. U din il sistema hija ġenerali u tinkludi kollox u għanda rimedi biex u jisfida l-validità u anki azzjoni għal danni e eh, li jiġu minn atti legali. Dawn l-azzjonijiet jiġu integrati bil-proċedura bil tal-referenza eh, preliminari, tal-rinviju eh, preliminari. U dawn ir rimedi jipermettu il-qorti tal-ġustizja korti tal ġustizja l legaltà tal rimedi tal legaltà tal rimedi adottati mill-istituzzjonijiet. Dan eh, dawn ir-rimedji jistgħu jiġu mibdula biss billi nbidlu trattati. Il-liġi sekondarja ma tistax tati lil qrati oħrajn dak illi jidħol taħt il-ġurisdizzjoni tal-qorti skont trattati. Jekk dan jirrigwarda mhux biss l-azzjoni ma anki ir-review preliminari fuq il-validità u l-interpretazzjoni tal-liġi primarja u sekundarja. B'mod partikolari, il-Qorti tal ġustizza għandha ġurisdizzjoni biex tiverifika il-konformità mal-drittijiet fundamentali, anki bil-strument tal-rinviju preliminari. Il-kwistjoni hija jekk l-artikolu 86 fuq it-trattat ta' tħaddim jiex bażi legali għall-Eppo u jekk tagħna jiġustifikax eċezzjonijiet. Aħna konvinti bħala Servizz Legali tal-Parlament illi il-prinċipi tal-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Unjoni tapplika wkoll lill prosekutur anki jekk wieħed is l-ispeċifiċità skont l-artikolu 86 u anki r-rwol tal-Qrati Nazzjonali. Fl-ewwel net, Il-tini paragrafu tal-artikolu 86 jirreferi għal ġurisdizzjoni tal-Rati Nazjonali, però dan jagħmlu biss għal funzjoni tal-persekuzzjoni u mux għal funzjoni investigativa. Il-funzjoni ta' persekuzzjoni i għaddik li tapplika la darba illi il-prosekutur ikun ġabar biżejt evidenza biex ġib eh, eh, kas kriminali l orti u jirrigwarda anki il-interazzjoni mal-qorti. Bħala konsekwenza, dan it-tieni paragrafu ma jistax jiġustifika eccezzjoni għal ġurisdizzjoni skont ir-regoli ta' trattat normali. It-tieni punt u għattiret paragrafu tal-artiklu 86 illi jitkellem fuq obbligu illi ninkludu għal revizjoni ġudizzjarja illi dina ma tajt xejn fu il-ġurisdizzjoni jew anki eċezzjoni għal dispożizzjoni ta' trattat kien ikolla fost ċar bħal artikolu 276 tal-taddim li teskludi il-pulizija u servizzi oħrajn ta' forzar tal-liġi ġurist dizjoni tal-qorti, jew anki l-artikolu 24 eh, ta' trattat tal-Unjoni Ewropea illi teskludi anki l-affarijiet barranin u anki s-sikurtà u difiża mill-ġurisdizzjoni tal-qorti u trattati ma jsemmuħx l-artikolu 86 bħala ħolqin ta' eċezzjonijiet. U telet paragrafu tal-artikolu għandu jiġi moqri skont il- karta ta' drittijiet fondamentali. Dan jfisser li għandu jkollu interpretazzjoni protettiva mhux limitativa. Għandu jiġi mifu bħala mezz biex il rimedji jkunu effettivi. U l-konklużjoni tagħna hija li it-tielet paragraf tal-artiklu 86 ma jistax e, jiġi interpretat bħala li affettwa l-ġurisdizzjoni tal-qorti illi huwa fl artiklu 19 tal-trattat u u l-artikoli 260 oħrajn ta' trattat fuq il-tħaddim. Jiena għal daqstant l-analizi tagħna inizjali hija li id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 86 iqajmu tasib fuq il-legalità. U din tirrigwarda dan it-ħassib ma japplikax għall-atti jew omissjoniet tal-prosekutur illi illi eh, jinkludu anki l-ordi nazjonali. Għalix, il-rati tal-Unjoni mandam lebda kompetenza. Nishtiq nisħafu l-fattu koll illi il-ġurisdizzjoni tal-orti għanda tiġi protetta u dana L-aspet essenzjali huwa illi nikkonservaw għal-ġurisdizzjoni tal-Unjoni skont it-trattati u niżguraw illi il-vojt jkunu koperti biex bekk il-ġurisdizzjoni hija tiġi fissata b'mod effettiv. Qabel ma nagħlaq, nixtieq nirreferi għal deċiżjoni tal-Presidenza tal kunsil mill-aħħar dokument ta' 22 ta' Deċembru ta' sena li għaddiet. F'din in-nota hemm artiklu 36 minn mibdul. U t-tini paragrafu tal-artiklu 36 tifissa il-possibilità ta' rinviju preliminari. U da santu possibli, però għanna dubbi fuq il-labbozz tal-ewwel paragrafu. F'dan il-paragrafu propost mill-presidenza, aħna ma nafux kemm hemm xtib ta' livell ta' ftehim hemm fuq u m'hemm l-ebda esklużjoni l-attivitajiet materjali ma jistawx jiġu esklużi minn dan il-paragrafu. U mod partikolari jekk ibidlu il-pożizzjoni legali tal-persuna u, u f'kull każ l-azla tal-ġurisdizzjoni kompetenti u tal-orti kompetenti. Jina naħseb illi l-esklużjoni parzjali tal-paragrafu tal 1 tal artiklu 36 tal dan il-dokument għandu jiġi iċċarat aktar biex ikkunu nistaw namlu analizi iktar profonda. Aħna għal dastan għandna pozizjon miftuħa fuq dan paragrafu. Grazzi. Grazzi ħafna, signora Martinez. Jidispieċini li kellin interrompik, imma sfortunatament mandiġ ħafna ħin. Issa natu il-mikrofonu li signora Teres Blanchet, direttriċi tal- uh, tal-ġustizja affarijiet interni tal-servizz legali tal-Kunsill. Grazzi, President. Jiena wkoll qed nitkellem u għed nesprimi opinjoni personali tijaj. Jena direttur tal-Servis Legali tal-Kunsil, pero entkom tafu illi ma nistax nitkellem fissem l-istruzzjoni, għax il-diskussjoni ta' dom ġejjin. Dan huwa dossier komplikat li l għaddejn tliet snin. Eh, l-ħoloq sissa żewġ ibridi. L-ewwel wieħed huwa il-rappreżentantoli tal- Eh, politika barranija u sikurta komuni, il huwa ibridu ta' żewġ istituzzjonijiet, membru tal-Kummissjoni u fl-istess ħin tal-Kunsill. E, e u tini ibridu se jkun e, leppo. Illi se nitkellmu fuq l-lum, li qed nitkellmu fuq l-lum. E, e hawnhekk il-ħaġa jektar komplikata għax hija ibridu bejn entità Ewropea u entitajiet nazzjonali u kompetenzi nazzjonali entità tal-Unjoni eh, li huwa mitlub jagħmel azzjoni pubblika u din rati nazzjonali. Minflok il-prosekuturi nazzjonali. Issa fuq il-verifika tal-legalità ta' dan huwa bla dubju illi l-Orta tal ġustizzja għandha din kompetenza artiklu 263 fuq il-kwistjonijiet preġudizjali jajt illi jekk il-qorti kompetenti anki għal atti tal-aġenziji, tal-entitajiet tal-Unjoni Ewropea, mhux biss tal-qrati, u dana dan it-test ġi anki inkluż fit trattat ta' Lisbona. Jekk fuq l-artikolu 86, paragrafu 3, illi jawtorizza l-leġislatur tal-Unjoni Ewropea li jfissa fi regolamenti regoli applikabli għal Eh, għal dawn l-entitajiet, għabbażi ta' dan l-artikolu, kif nistaw aħna eh, neskludu il-kompetenzi tal-Orti tal-Ġustizja, għedkom tafu il-proposta tal-Kommissjoni tal-Lulju tal-2013, e provati semplifika dan l-ibridu. Kif kienet jgħajt l-Avukat Ġenerali? u fi sens li il-limita il-qorti il limita il orti il għall interpretazzjoni u l-verifika tal-kwistjonijiet preġudizjali fuq l-interpretazzjoni validità ta' regolament u anki l-azzjonijiet tal-prosekutur, paragrafu 3, artikolu 69. l-affarijiet l-oħra esklużi miżuri ta' proċedura illi huma meħudin mill-EPPO skont l-artikolu 1 tal-artikolu 36. L-artikolu 36 jitkellem fuq l-esklużjonijiet. U dan huwa bażat fuq żewġ strumenti. Dan minnaħa waħda l-EPPO jiġi konsiderat bħala awtorità nazzjonali għal kollox u għalek u hija esklus il-kontroll tal-qorti anki eh, kontroll indirett imħabbar inviju u il-proċeduri l-oħrajn kollha mhumiex inklużi fil-kontroll tal-qorti kemm qabel kif wara l-intervenzjoni tal-ġurisdizzjoni nazjonali. nazzjonali. Din hija l-konsegwenza tal-paragrafu wieħed. U fil-paragrafu 2 qed nitkellmu fuq l-artiklu 36, dan jgħid illi dispożizzjonijiet nazzjonali li huma applikabbli skont ir-regolament mhumiex konsiderati bħala liġi tal-Unjoni. U dana jeskludi dawn id-dispożizzjonijiet nazzjonali u anki fil-rinviji preliminari anki fl-artiklu 39, anki meta dawn id dispożizzjonijiet nazzjonali japplikaw il-liġi tal-Unjoni tal-Unjoni, per eżempju direttiva PIF u direttiva fuq l-amministrazzjoni tal-proċeduri penali. U allura, fil-diskussjoni fil-Konsill aħna rajna, aħna diskutejna xtib ta' setat ta' deroga għanna skont l-artikolu 76. Eh, u kif għalet il-kollega, ekk aħna nqablu dan l-artikoli ma' dispożizzjoni toħrajn, naraw illi hemm differenza. Meta nitkellmu fuq il-paragrafu disa u tini paragrafu tal- 68 jitkellem anki fuq eh, derogazzjoni mill-artikoli u biex naraw il-possibilità li noħolqu mm, anki fuq dak li għandu xaqsa ma' appell, dan l-artikolu ma' jautorizzax il-leġislatur illi eskludi kompletament il-orti mill-kontroll tal-legalità. Dawn huma sempliciment eżempji, aħna hawnhekk qed naraw li la forma tal-artikolu 86 illi qed jifissa il-liġi ta' kontroll tal-proċeduri tal-IPPO jippermetti li jeskludi l-orti kompletament mill-azzjoni diretta u indiretta. Aħna nafu li fil-ġurisprudenza klassika tal-orti Ewropea, najdu li l-Unjoni Unjoni ta' liġi u għal dastantija sistema li qed tiggarantixxi legalità tal-Unjoni. Però il-limitazzjoni ta' aċċess għal rimedi huwa kompensat għal eh, aċċess U kif rajna fit-test propost mill-Kummissjoni, mhux biss il-kwistjonijiet preġudizzjali ta' interpretazzjoni ma anke ta' kwalità huma esklużi f'dan it-test. Għal din ir-raġuni, waħda mill-ewwel miżuri li ħadna fil-Kunsill huwa li neħħu dan il-paragrafu mill-artiklu 36 meta kien esklus il-rinviju preliminari. U dawn huma id-dispożit nazzjonali anki tal-Unjoni, per eżempju direttiva PIF u direttivi oħrajn fil-liġi kriminali. U f'dawn il-każi il-kompetenza tal-qorti ġiet restaurata. Però mbagħad tibqa' kwistjoni tal-kontroll tal-legalità fil-proċedura tal-EPPO. Hemm żewġ fażijiet f'dan ir-reġunament. L-ewwel fażi qabel u dik wara u rridu niżaminaw il-triq diretta u triq indiretta Fuq il-triq indiretta, fuq il-kontroll tal-validità, il-triq tal-kontroll indirett, għal atti procedurali illi huma se jiġu qabel pro il, mandom mandomx esklużi, u mat fuq triq diretta hemm żewġ mumenti x'neżaminaw qabel u wara l-intervenzjoni, wara l-intervenzjoni tal-ġurisdizzjoni nazzjonali skont it-trattat ukoll il-miżuri li il-prosekuturi eżerċita dal-kontroll u għasimili għal dak tal-autorità nazzjonali u l-kontroll ġurisdizzjonali qed isegwi l-interpretazzjoni tat-trattat kif qal is Però fuq il-fazi qabel l-intervenzjoni tal-ġurisdizzjoni nazjonali, l-EPO ma jistawx nikonsidraw bħala autorità nazjonali għaliex fuq l-artikoli kollha li jiġu adottati. Għaliex irridu naraw li ma liġi qed tiġi applikata mill-IPPO. Bla dubju il se applika il-liġi tal-nazjonali u il-liġi tal-Unjoni jekk l-EPO japplika il-liġi nazjonali, il-fat illi aħna nikkonsidraw bħala autorità nazjonali, allura bekk neskludu l-Orti Ewropea, f'dan il-kas eh, nistaw naċċettaw għal miżuri ta' inkjesta minnaħa tal-prosekutur eh, eh, u dana qabel ma, jkunem jkun hemm l-intervenzjoni tal-ġurist internazjonali. U f'dan il-kas huwa loġiku illi l-kontroll ġurisdizzjonali ta' dawn il-miżuri għandu jisir minnaħa tal-ġurisdizzjonijiet nazjonali. Pero jekk leppo japplika regolament u għal din ir-raġuni kompetenza diretta tal-orti li għanda t-verifika legalità tal-atti tal-Unjoni, allora din il-kompetenza għanna in konservawa per eżempju, l-atti procedurali li jiġu mill leppo eh, skonti regolament, per eżempju, l-azla tal-ġurisdizzjoni kompetenti territorjalment dawn f'dawn il-każijiet l-EPPO japplika il-regolament jew anki f'każijiet ta' transazzjonijiet f'dawn il-każi kollha il-prosekuturi japplika regolament u allura dana jidħol fil-kompetenza tal-qorti. Mhumiex ħafna l-każijiet, però jeżistu. U l-konklużjoni x'inhi illi Fuq il-xolijiet li il-diskussjoniet li għamilna fil-Konsill u l-kontribuzzjonijiet għabbażi legali, il-possibilità tal-ġurisdizzjoni nazjonali li għamlu rinviji mandiċ tiġi limitata din il-ġurisdizzjoni. Però f'ċerti atti ta' proċedura qabel il-referenza ta' ġurisdizzjoni dawn għandhom għandhom ikollu il-possibilità li ġu annullati skont il-proċedura tal tal-orti. U dan huwa possibbli skont l-artikolu 263. Grazzi, dottoressa Blanchet. Anke aħna nħossu nittamaw li dan l-ibridu li ġi moħlu mill-istituzzjoni ta' Ewropej jista' fi żmien jieħu forma kif qal l-Avukat Ġenerali li l-ewwel jinbeda u mbagħad jista' jimxi waħdu. U issa bħala konklużjoni ta' dawn il-xogħlijiet nistieden il-sur Patrone li huwa il-koordinatur tal-Orti Suprema ta' Kassazzjoni Italjana li segwa negozjati fuq il-prosekutur eh, Ewropea, li huwa il-prosekutur ġenerali, il-viċi prosekutur ġenerali Italjan. Grazzi President, jiena l-aħħar kellim wara dibattitu li kien mimli idejat, suġġerimenti, bekk permettuli issa li tassew nosserva il-ħin li jgħad kontrina u fl-istess waqt. Malajr malajr, naddi xi punti li fil-fema tiegħi għadhom kontroversjali, mela. Storja partikolari din ta' artiklu 36. Il-kwistjoni tal-reviżjoni ġudizzjarja hija xi ħaġa li dejjem ġiet diskuss anki meta l-proġett kien għadu qed jiġi diskuss. U minn dejjem aħna konna din nitkellmu dwar il-problema jekk. U dim din is-sitwazzjoni fejn l-ewwel irid ikonna eh, din l-entità li trid tkun fuq quddiem sitwazzjonijiet bħal dawn, allura Dan jfisser illi l-element tal-Unjoni u għammin jgħid anki hemm l-aspett federalista u allura jekk iva irrid ikun hemm regoli minimi u bekk irrid ikonna wkoll ċarezza dwar il-kompetenzi dwar l-imħalfin. U allura jiena niftakar id-diskussjoniet fl-2010, fl-2011 li fukaw fuq dawn il-kwistjoniet u kien hemm tentattiv illi b'xi mod aħna ukoll rajna f'dak iż-żmien li kien hemm żewġ esperti mill-Lussemburgu illi studjaw situazzjoni per mbagħad il-proġett ġie abbandonat. Iżda mbagħad għandna din il-kwistjoni. Jiġifieri x'kompetenza Senatu li mħallef Lussemburgu u liema kompetenza Senatu li mħallef Eh, fi Spanja eh, u anki sal-pajjiżi Baltiċi u dana skont il-kompetenzi speċifiċi ta' dak li jkun. Dan id-dibattitu aħna naraw illi ħafna drabi aħna u anki jiena stess rrit nagħmel korrezzjoni hawnhekk jiena wkoll għandi wkoll esperjenza ta' prosekutur, però jiena ma ninsix illi hemm protagonista wkoll fil-proċess penali u l firri l-imputat dan il-każ ukoll li jrid ovvjament jaddim il-proċess bekk irrid ikun hemm il-garanziji kollha għall-imputat. Lan mhux biss li sempliċement ikonna xi għan aħħari, ċertament, dana ma jistax iseħ, pero għaskaptu ta' eh, dak li jkun implikatu allura. Punt illi ġibet ukoll l-attenzjoni ta' dawk involuti fid-diskussjoni kienet illi hemm possibilità illi jkun hemm kompetenza kbira li tingħata lill-imħallef tal-Unjoni orti tal-Ewropea tal-Ġustizja, orti tal-ewwel istanza, eċetera. Però b'xi mod irridu wkoll nagħmlu kontroll fuq l-aspett ġurisdizzjonali, però xorta waħda għandna mbagħad l-element tal-Qorti tal-Lussemburgu għaliex din hija xi ħaġa li titlob ukoll risorsi u din hija ipotezi però mbagħad illi ġiet abbandonata. Din hija xi ħaġa li semmit biss qatt ma nkitbet bħala alternattiva, bħala possibilità, però ma rajt xejn eżattament eh, li ġi preżentat fuq din l-idea. Mbagħad kellna operazzjoni oħra fil-maqlub jiġifieri l-atti kollha jitqisu pala atti nazzjonali, jiġifieri għaw taħt il-kontroll tal-imħallef nazzjonali. U matul id-diskussjonijiet kif semma wkoll l-Avukat Ġenerali Bo ftit ilu, U dan huwa fil-fatt prinċipju illi ħaqqu e, ċertu rispett tal-kemina senajt tal-fejn ma naqbilx ma l-idea, kien hemm insemmija din possibilità li kwalunkwe imħallef fejn Ewropea ikun jista' jagħmel rinviju preliminari f'każ ta' dubju fuq l-interpretazzjoni tar-regolament u anki skont regoli ġenerali fejn jitlu l-kompetenzi ġurisdizzjonali. Issa, hawnhekk irid ikun hemm elementi li fil-fema tiegħi twassal għal aktar problemi għaliex fil-qasam tal-liġi kummerċali anke fil-liġi tal-familja u tas-suċċessjoni naraw illi hemm regoli stretti bejn il-kompetenzi il tal-imħalfin tal-stati membri differenti u għallura anki minħabba l-ġurisprudenza li evolviet minħabba dak li ħareġ bħala deċiżjonijiet tal-Qorti Ewropea ifisser illi anki jekk il-qasam kummerċjali għandu l-element ta' sovranità Din hija xi ħaġa mbagħad però illi hija sitwazzjoni inqas sensittiva u ovvjament jista' jkun hemm deċiżjonijiet awtonoma, però fil-qasam penali is-sitwazzjoni hija differenti. Għaliex nistgħu niltaqgħu ma' sitwazzjonijiet fejn jew ikun hemm konflitt pożittiv ta' ġurisdizzjoni. U allura każ jitressa żminijiet differenti iżda l-istess każ jidher Uddim zewċ rati f'żewġ pajjiżi differenti, jew nkella rridu nevitaw fuq kollox konflitt negattivi ġifieri abbażi ta' regoli kif huma fil-qasam penali li nsibu fir-regolament, għaliex hemm nuqqas ta' qafas ġenerali m'hemmx regolament ġenerali dwar il-qasam penali. Hemm regoli limitati fih dan l-istess regolament biss. U allura, ir-riskju huwa dan l-imħallef ejja namlu posti pratika, ġifiri. U anki biex nużaw nazzjonalitajiet ta' dawk li qegħdin bil-qeda hawnhekk U nużu l-idea transnazzjonali li hemm dak li jista' jsir bejn il-pajjiżi l-Italja, Franza, Portugal. Bejbet u ieħor dawk huma. Il-riskju huwa dan. Il-imħallef Taljan jgħid abbażi tar-regoli tal-regolament minix kompetenti, u mbagħad jiena nara li l-każ jgħaddi għal mħallef ieħor u liħor u ukoll jħoss li mhux kompetenti u allura riskju bħal dan jeżisti iżda fuq kollox għal parti interessata. U hawnhekk aħna neħtieġu illi nħallu marġni għal ġurisdizzjoni diretta u mhux biss biex ikun hemm rinviju preliminari għal qrati Ewropej. Iżda fuq kollox għal parti interessata li u nittu l-eżempju ta' persuna taljana li kollu proċess li ta' Ruma jew Milan jew Madrid, Barcellona u postijiet oħra, ti mhix l-istess ħaġa ovvjament għaliex hemm lingwi differenti trid ħallas żewġ avukati ċertament ikollu persuna jkollha tagħha, eh, konsulent tagħha f'pajjiż tagħha, iżda mbagħad ikun hemm impatt ta' sistema li l-persuna ma tafx u li huwa aktar gravi huwa dan għanna direttiva dwar il-PIF, mux regolament, allora memx pieni fissi, marġni eh, li konsidra il-minimu l-massimu. Jista jkun hemm differenza ta' trattament anki skont ċerkostanzi aggravanti attenuanti u dawn jista' jkunu kbar ħafna pala differenzi, jiġifieri jista' jkun hemm ta' erba' snin u pina ta' sitt xhur dawn qed nagħtihom bla doġ dawn il-numri, però biex tifmuni. U allura, fil-fema tiegħi. Għalfejn ir-rinviju preliminari mhux qed jaħdem hawnhekk. Għaliex tana waħdu ma jaħdimx għaliex l-imħallef nazzjonali irrid ikun konvint li għandu problema ta' interpretazzjoni, il-parti interessata irrid ikollha mezz biex hija tikkontesta l-ġurisdizzjoni li qoddima hija qed tidher għaliex jekk aħna ma naħdmux sistema unitarja u mhux se naħdmu sistema bħal din lanqas wara l-approvazzjoni tar-regolament IPPO e għaliex m'hemmx jurisdizzjoni waħdanija Ewropea penali, aħna lura rridu nippermettu din il-parti interessata tajt li dan il-każ ma jrid jidher dim il-Qorti ta' Madrid iżda jrid jinstema dim Qorti f'Milan. Jiena nista' nifhem illi bekk nista' noħolqu xi diffikultajiet, iżda fi diskussjoni tal-lum dan il-punt issemma, jiġifieri il-kwistjoni tal-forum shopping eh, ovvjament meta jagħmluhom il-partijiet privat, il-partijiet interessati li jkunu mill-aspett privat, ovvjament din hija problematika, però jekk imbagħad naraw illi għandna differenzi minħabba l-evidenza, minħabba il-flessibilità tal-rati biex jevalwaw is-sitwazzjoni, minħabba iż-żmien tal-proċess. Dawn huma kollha varjanti illi b'xi mod jagħmlu differenza. U allura hemm każijiet illi ġew avokati u dawna u koll jestistu fl-applikazzjoni tar regola u għamnek naqbel mal Sinjura Blanchet Issa, l-atti ta' proċedura, dawn l-atti singoli individuali ta' proċedura jeħtieġu jiġu studjati mill-imħalfin nazzjonali għaliex għabbażi ta' regolament eh, naraw li forsi dina mhix tant toffri differenza kbira bejn il-test oriġinali propost u mit-test illi ħareġ minn Lussemburgu, però għanna l-element nazzjonali fil-eżekuzzjoni u fil-soluzzjoni ħarija fejn jitlu l-evidenza u allura l-imħallef nazzjonali ikun laqwa li kun jista tasaw jistudja il-situazzjoni, għawnek għaw possibilità però għal dawn l imħallfin nazzjonali biex jaraw l ammessibilta ta' situazzjoni u bekk jiddeċidu dwar il-rinviju preliminari. Grazzi. Grazzi li l intervent għall-interventijak, eh, inti u kol mal-ħin u wissam qabel ma' nisimaw li kollegi dawk li jishtiqu jamlu mistoqsijiet li l-mistidna tagħna jiena u koll għandi xi mistoqsijiet li xtaqt sirressa lil l sur Patrone nixtieq ukoll nitkellem dwar din il-reviżjoni ġudizjarja jekk ikonna sistema mħalta jiġifieri ta' rati nazzjonali u l-qorti Ewropea f'dan il-każ inti tħoss illi nistgħu noħolqu xi konfużjoni illi b'xi mod nistgħu noħolqu xi tip ta' konflitt u bekk b'xi mod nistgħu anki nfixklu l-operat tal-IPPO. Issa mistoqsija għall-Avukat Ġenerali eh, Bott meta nitkellmu dwar dan ir-rinviju x'tip ta' reviżjoni bekk tkun ideali fid-dawl tal-ħidma e, u fid-dawl tal-idejat li smajna dwarhom illum. Ideja personali dwar dawn is-sitwazzjonijiet. Umbagħad hemm il-kollega Voss ukoll Axel Kirchbuk. Grazzi. Sfortunatament ma stajtx nisma l-kontribuzzjonijiet kollha. Pero ċertu għata nixtieq nisma l-kummenti tagħkom. L-ewwel mistoqsija dwar drittijiet fundamentali. Hemm prinċipju fil-Ġermanja illi kulħadd għandu jkollu aċċess għal ċertu tip ta' imħallef. Issa, jekk ikonna prosekutur Ewropew li jista' jiddeċidi dwar dispożizzjonijiet għandhom jiġu adottati kif nistgħu nirrispettaw din is-sitwazzjoni. Għaliex ikun hemm bżonn xi tip ta' lista ta' responsabiltajiet Ewropej. Mbagħad punt ieħor simili kif l-istruzzjonijiet mill-prosekutur Ewropew jiġu riveduti. Forsi nistgħu nużaw proċeduri nazzjonali iżda din hija entità Ewropea illi naħseb illi tista' ukoll tiġi riveduti evalwata mill-Qorti ta' Ġustizzja ma nafx hekk hemmx kompetenza mal-qorti biex ikunu nistgħu nindirizzaw kwistjonijiet bħal daw. Allura mill-ġdid se jkollna sitwazzjonijiet komplessi, frammentati, u jkollna entitajiet nazzjonali li jiddeċidu dwar kif kollox jista' jopera. Mbagħad jekk ikun hemm kwistjoni ta' abbuż ipp jew ma jkollokx għalfejn tmur l-Qorti tal-Ġustizzja. Dawn huma kwistjonijiet fejn jiena nixtieq eh, nisma' l-idea tagħkom fir-rigward tagħhom. Il-Prokuratur. Mela, Jiena nixtieq li jkun hemm tifsira ċara hawnhekk. Dawk li huma u se jkunu ftit il-suġġetti li għaddu għal qorti u mbagħad l-elementi residwali li jmorru lejn rati nazzjonali. Issa, jekk din se tkun is-sistema, jekk Is-sistema se tkun hekk jiġri jkollna distinzjoni ċara, ma narax li jkun hemm riskju ta' konflitti bejn il-qrati mhux aktar minn dak li għandna bħalissa, għaliex sfortunatament sistema bħal din tal-Unjoni Ewropea hija sistema ta' liġi illi tinkludi ċertu element ta' instabilità u anki hemm l-interferenzi tal-Qorti ta' Strasburgu wkoll. U hawnhekk norbot ma' l-intervent tal-Onorevoli Voss anki fil-kostituzzjoni tagħna hemm l-imħallef naturali ġifieri dana wkoll irid ikun imħallef li nħatar minn qabel u allura irid ikun hemm sitwazzjoni fejn wieħed jiddeċida f'liema pajjiż il-proċess se jinstema' u mbagħad ir-regoli jkunu dawk nazzjonali japplikaw il dottor Rang illi kien il-Prokuratur Federali tal-Ġermanja diskussjoni li kelli miegħu huwa għalli aħna stat federali, għal komplikazzjonijiet fir rigward tal-kompetenzi u maffariet li jinqalaw f'pajjiżna, iżda meta jkonna ir-regoli ċari aħna nkunu nistgħu nelbu problemi bħal dawn. Allura jien naħseb li jekk ir-regoli jkunu ċari ma jkonniex konflitti bħal dawn sakemm ma i każijiet estremi u allura eh, nistaw nirrispettu wkoll eh, l-idea tal-imħallef naturali tal każ. Grazzi, l-Avukat Ġenerali jekk jogħġbok. Grazzi. Mela, jekk qed nifhem sewwa mistoqsija għandha x'taqsam ma' rikonoxximent tal-valità tal-evidenza li tkun inġabret fi stat ieħor rabta mal-kompetenza għal kas u dana skont il-EPPO. Meta niġu għal rikonoxximent tal-validità tal-evidenza mill-ġdid jidirli illi it-testi diversi li għanna dwar il-kooperazzjoni il-regolament, il-nifsu, kif ukoll il-ġurisprudenza tal-qorti dwar rikonoxximent reċiproku. Jiena naħseb li dawn ir-regoli jinkludu 99.9% tal-tweġibiet għal mistoqsijiet li nistgħu niltaqgħu magħhom. Inkella se jkun hemm kwistjonijiet b'rabta ma' liġi tal-Unjoni Ewropea u xi kultant kien hemm xi ideat autonomi li tqajna magħhom. U l-qorti għandha kompetenza b'rabta mat-trattati. kompetenza li tinterpretom dawn. U allura mill-ġdid l-għażla għal rinviju preliminari u dina tippreżenta ruħa bħala għażla minn ġdid. Bekk, situni differenti għal xi sistema differenti hija huma l-kriterji ta' kompetenza materjali u diskrezzjoni li ppo se tuża biex jenat illi il-kas jaffetwa diversi stati membri u għallura hija l-ġurisdizzjoni partikolari, l-orti partikolari illi tiddeċidi. Issa, bekk forsi irridu nasbu xiftit dwar din is-sitwazzjoni. Qabel xejn l-ordni preferenzjali li jkollna fir-regolament dwar kriterji għal kompetenza hija adekwata din għaliex il-post fejn il-maġġoranza tal-avvenimenti li iwaslu għal-rejat fejn dawn seħħew il-post ġifiri mandu xikun huwa l-post fejn jinata l-priorità biex nistabilixxu l-kompetenza tal-qorti li se tiddeċidi dwar il-każ. Dan huwa kriterju oġġettiv ġifiri tal-post fejn l-ikbar dannu sar dan ukoll huwa kriterju oġġettiv u f'dak il-każ għaliex qegħdin irreferu għal frodi kontra l-interessi finanzjarji tal-Unjoni naħseb illi il-qorti ta' Brussell ikolla bżonn iżżid l-impjegati tagħha li jekk aħna ninkludu kriterju bħal dan u forsi jkollna wkoll il ħolli ta' qorti speċjali wkoll biex tieħu każijiet ta' din in-natura. U allura irridu naħsbu ftit dwar il-kriterju tan-nazzjonalità ta' min iwetta ir-reat. Forsi jkun hemm problema jekk kun hemm eh, persuni differenti li wet reat. Per eżempju, każijiet illi indirizzaw hawnhekk imbagħad il wetta ir-reat jiġi minn pajjiż terz. U f'dak il-każ ikonna nażlu kriterju differenti mbagħad hemm ir-residenza abitwali ta' min wetta ir-reat u għaliex le tal-vittma wkoll. Bekk nawguraw il-qorti dwar dan jekk dan ikun fil fattu kriterju li jintażel fl-aħħar mill-aħħar. Naħseb qegħdin niftemu Eh, jiena u l-kollega mill-Italja fil-fatt. U allura naħseb illi ovvjament irridu nasbu xi dwar sitwazzjoni bħal din. Naħseb illi il-kwistjoni ta' kooperazzjoni ġudizzjarja hija waħda u l-enija u l-imħalfin li indirizzaw kwistjonijiet bħal dawn u Rati Nazzjonali Prosekuturi dawn mhux kollha umma eh, ta' idea negattiva, ġifiri mussej umu fil-ħodu jajdu ħanaraw kemm il-dritt fundamentali se jirnexxi li neqrid dal-ħodu. Li ma jamlu hekk ovvjament. Għaliex huma jipparteċipaw f'azzjonijiet nazzjonali u juru solidarjetà ma' pajzi oħra u l-istat ta' dritt u koll immotiva l-azzjonijiet li jieħdu. U jekk di ma tiġix rispettata din ħaġa, allura jkun hemm mekkaniżmu ta' riviżjoni interna tal-IPPO għaliex ċertament naħseb illi hemm ukoll u kol awla permanenti, kunem ġerarkija u kol, u għallura eh, situazzjoni teħtieġ numru ta' persuni biex abbuż bħal dan bat eh, eh, jitkompla għanna ġurisdizzjoni nazzjonali bil-garanziji li jiġu magħhom. u jekk jiġri xi ħaġa f'xi pajjiż partikolari, il-pajjiż huwa parti mill-Unjoni wara kollox u għandna bażi komuni sabiex nirrispettaw istat ta' dritt u anki id-drittijiet essenzjali il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Ġifiri, inti qed taċċetta din il-ħaġa kollha kemm bħala parti mis-sistema. U allura naħseb irdu naċċettaw din is-sitwazzjoni u xtaqt ukoll nirreferi għall-idea li konna kontroll tal-qorti fil-istadju preliminari. Mela, dan il-kontroll, din l-evalwazzjoni, meta se ssir, meta d-deċiżjoni eh, tittieħed biex ikun hemm prosekuzzjoni, din id-deċiżjoni mbagħad tiġi sottomessa lil min biex iċ-ċittadini isemmaw l-oġġezzjonijiet tagħhom ikollok tinnotifika lil dawk involuti fil-każ, allura tista' twaqqal prosekuzzjoni mill-ewwel hemmhekk għaliex jista' jkollok rapport minn Olaf rapport lill ippo e li jgħid li hemm individu partikolari li qed jagħmel xi ħaġa, jidher li hemm xi ħaġa illi ma tantx leċitu illi hija d-dejja u allura din tgħaddi għal awla permanenti jew xi grupp partikolari u hemmhekk kienet illi jidher li ksar frodi fil-konfront tal-komunità f'termin ta' VAT u se nagħmlu prosekuzzjoni li PPO mbagħad ikollu jgħid lil dawk li forsi huma involuti fil-każ u bħala revizjoni a priori jiena irrit nafżakom illi se nirrapportakom illi ta' uttarijiet ta' pajjiż partikolari il-pajjiż ta' ċentralizzazzjoni allora ma jkunx hemm eh, għan aktar li kunem hemm eh, investigazzjoni u allura kollox irid jaqaf hemmhekk imbagħad f'termini ta' xogħol ma jkunx hemm investigazzjoni imbagħad. Dan huwa dibattitu li jistimula l-intellett, però ma tantx tiwassal għal azzjonijiet konkreti. Grazzi ħafna. Jina nistiden issa il-kollega Axel Foss li jina għatmana. Flimkien ma' kollega aħna eh, deċidejna nagħmlu dan is-smieħ. Tixtieq titkellem minn hemm Axel? Għandna posta hawnhekk ukoll jekk tixtieq.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 minn dan is-smieħ illi ħafna jiddependi fuq x'direzzjoni direttiva PIF se taqbad fl-aħħar mill-aħħar u anki eh, fuq il-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet u l-entitajiet differenti. Bekk neħtieġu regoli ċari illi jenuna sabiex nkunu ċerti li kollox ikun strutturat kif suppost ma nirridux li konna struttura li toħloq problemi bekk ikonna regoli ċari kifet biex nkunu effettivi fl-aħħar mill-aħħar. U li minn hekk istituzzjonijiet individwali jkollhom il-kompiti tagħhom e, dawn irridu wkoll juru ċerta flessibilità. Mbagħad hemm il-problema ta' ta' tqassim, l-distribuzzjoni ta' kompeti eh, fil-direttiva PIF, eh, l-IPPO, l-Eurojust, hemm l-autoritajt nazjonali, livelli differenti li għandhom responsabilta. Bekk neħtiġu u kol il-kjarifiċi li jkun hemm skont il-każ u naraw li ma jkonniex imbagħad konflitti fis-sistemi għax imbagħad dawn wkoll jistgħu joħolqu problemi għall distribuzzjoni tal-kompetenzi. Dwar Olaf, neħtieġu wkoll naħsbu ftit aktar dwar is-sitwazzjoni għaliex Olaf irid jagħmel evalwazzjoni interni wkoll. Rikorta' ta' Olaf, nistaw naraw illi dan jista' jkun sors ta' informazzjoni anki għall ippo e Iżda f'termini organizzattivi l-IPPO e jistaw kol jaħdem b'dak li sar fil-Eurojust. U allura irridu nitlu faktar dettwal f'kussjonijiet bħal dawn u naħsbu dwar kif l-organizzazzjonijiet differenti, l-strutturi differenti tagħhom jistaw flimkien iwaslu għal mezz effettiv li jista' jkun ta' soluzzjoni. Għandna mekkaniżmu ta' koordinazzjoni illi jista' wkoll jiġi konsidrat. Mela dawn huma l-punti li jiena fil-fatt ta' eh, semmi. Naħseb irridu noħolqu kuxjenza dwar dawn is-sitwazzjonijiet u naħseb illi dan huwa l-mezz kif eh, irridu nimxu l-qoddim biex ikonna riżultati li nixtiequ Grazie ħafna survos issa nixtieq eh, nil-amana Sinjura Jurova li bla dubju l-intervent tiegħek ħajkun interessanti għalina u kol fidejk, Signor Komissarju. Grazie ħafna, Signor President, onorevoli eh, membri, skużawni tal-ġej tarts għadni ġeja mill-Lisbona imma sfortunatament l-plan kien tard minħabba problemi li kien għaw Brussell. U kien hemm ukoll ħafna traffiku fi Brussell. Għalhekk, grazzi tal istudentuni issa wasalna fil-ħar fazi tal-negozjati tal-Leppo u dan jfisser il-Parlament ħajġi dal-waqt mitlub jagħti il-kunsens tiegħu. Jiena għadhom friski f'moħni diskussjoni mal-kollegi Portugiżi ta' dal-jumejn għaliex id-diskussjoni tagħna kienu propju fukati ħafna fuq dan il-fajl. Sar ħafna progress mill-Kunsill l-Istati membri qalu li huma għandhom jagħtu appoċ għal kunċetti ta' partijiet konsiderevoli ta' regolament u donhom qed jaħdmu sabiex nilħu approċ ġenerali parzjali din is-sena. Il-Parlament ħajkun imsieħeb qawwi din is-sena. U l-Ministru tal-Ġustizzja lest issa illi ikkompli jaħdem fuq il-fajl minant il-kollegi tal-Olanda illi tassew taw kontribut importanti għas suġġett Il-mira tiegħi b'daw negozjati diffiċli u komplessi dejjem kienet u għada illi ikonna IPPO e indipendenti u effiċenti dan l-uffiċċju pubbliku ta' prosekutur pubbliku jrid iħares l-interessi finanzjari tal-Ewropa kollha jrid jagħti valur miżjud lil prattikanti lil kontribwenti għalina l-koll insomma. U id-diskussjoni li kena ma' ministri, prosekuturi ġenerali, l-esperti, jiena dejjem sħaqti li l-eppa mhux qiegħed hawnhekk biex jieħu il-post tal-prosekuzzjoni fuq livell nazzjonali. Dina hija xi ħaġa sovranazzjonali. U jitratta biċa kbira każijiet ta' natura transkonfinali. Issa sabiex nħu il-mira ta' EPO indipendenti u b'saħħtu hemm bżonn ta' ħafna aktar xogħol. L-għenet hemm bżonn ta' kompetenza li kompetenza tal pot tkun ċara u ma jkunx ambigwa jrid ikun hemm kompetenza ta' prioritajiet ċari għal epo u jrid ikun hemm ukoll bilanċ sabiex ma ndaħlux każijiet tal-pif eh, minn wara. Aħna rridu l-investigazzjoni tisiru b b'mod tajjeb u mhux intawlu iżdejjed. F'Ġunju ħankunu qegħdin niltaqgħu esperti minn bosta stati membri. Ir-reality check fejn naraw ma l kompetenzi u l-istruttura u l-mudell kollu tal-epo e kif inhu bħalissa ħankunu għadin naraw x'inhuma l-aspetti ta' personal u finanzjarji u namlu din il-reality check fis-sens li naddu l-kas mill-proċess tal-eppo biex nara jekk aħniex fil-fatt sew konvinti dwar il-modell tal-eppo kif qegħdin nipproponuh u jekk jahdim jaħdimx sew jiena nipproponi illi norganizzaw dan ir-reality check u jisir ximkien f'xi ħabs Ewropew ħal il-koll nirrealizzaw li din hija xi ħaġa illi fl-aħħar mill-aħħar titratta n-nies, nies li ħajkunu akkużati minn reati kriminali u għalhekk fl-interess tagħna lkoll illi eppo tassew ikun qiegħed jagħmel ħaq fil-moment xira. Issa, illum xtaqt nikkonferma konvenzjoni li l-vet għandha tiġi inkluża fl-ambitu tal-PIF u għalhekk fil-kompetenza tal-EPPO u koll għanna argumenti ċari konfermati u koll mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u rridu insegwuhom. Irridu għal darboħra wkoll nikkonsidraw id-dettalji tal-istruttura. Aħna mħazbin dwar l-effetti ta' ċertu rabtiet bej il-prosekutur delegat u l-uffiċċju dana kif ħajaffetwa il-bot kif jaħdem. Jekk il-prinċipju tal-internazzjonali nżamma l-ura l-inqas tkun possibbli li jiġu allokati mill-ġdid każijiet, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam ċertu qasma eh, partikolari jiena nibża li jista' jkun hemm kompetenza però ridotta minħabba l-possibilità ta' delegazzjoni tal-setat ta' deċiżjonijiet għal każijiet tal-Prosekuturi Nazzjonali taħt il-100.000 euro. Din id-delegazzjoni tas setat tagħmel dawna il- um, swali permanenti um, problematiċi. Irrit jimbena trid imbena politika Ewropea ġenwina ta' prosekuzzjoni. Imbagħad il-persuni suspettati u akkużati dritt għal għajnuna legali, dritt illi jittiġi prezentata l-evidenza u illi jintala plepo sabiex jiġbru l-evidenza dana kollu irrit ikun fil-regolament. Speċjalment, meta wieħed iqis eh, natura u setat partikolari ta' l-eppo jrid ikun hemm reġim ta' salvagwardji illi jagħtu garanziji addizzjonali. E, dritt tal-persuni suspettati jew akkużati fil-liġi nazzjonali anke jekk sa ċertu punt armonizzati mid-direttivi Ewropej mhumiex biżejjed hawnhekk. Imbagħad jiena nara rabta ċara wkoll bejn il-valur mizjut ta' l-EPO u il-kompetenza u kol tal-investigazzjoni ta' kazijiet ta' frodi tal-VAT il-kontest logali għawnek u għacċar speċjalment wara il-deċizjoni tariko hemm bżonn illi kazijiet tal-VAT transkonfinali ta' ċertu daqs ikunu koperti. Dana u koll huwa is-suġġett fil-fatt ta' diskussjonijiet li qed ikolli attualment mal-Ministri tal-Ġustizzja. ma jridu jifmu x'qegħdin nagħmlu hawnhekk ħafna ministri u jinsabu konvinti illi dan huwa il-fajl tat-taxxi. Però le dan huwa xogħli u nis din hija kwistjoni ta' ġustizzja eh, kriminali. Aħna għadin id-diskutu mal-Ministri u l-Prosekuturi Ġenerali l-ambitu u n-natura tal-frodi tal-vet li għandhom jiġu investigati minn l-EPO u l-pozizjoni tiegħi hija ċara. Frodi ta' natura transkonfinali kbira fejn il-kompetenzi nazzjonali u l-entitajiet nazzjonali ma jistawx investigaw b'mod effettiv xi ħaġa illi tmur li l-ilmi setat u l-kapacitajiet tagħhom kif ukoll il-limitazzjonijiet reġjonali. Jiena hawnhekk nara biċ-ċar anke dak li jgħidu li il-Ministri li għal każijiet bħal dan jinħolqu timijiet ta' investigazzjoni konġunta. Dan huwa il-metodu attwali illi qed jintuża għal frodi karuzel per eżempju u frodi ta' natura oħra tal-vet u jaqblu li daw il-ġitz fil-fat jinħol u b'mod ad hoc għal kull kas separat individuali imma jekk ikollna leppo ikollna tim wieħed Ewropew illi kun jista' jinvestiga dawn it-tip ta' rejati u dan it-tim ikollu memorja u istituzzjonali u kontinuità u danu illi jagħti saħħa partikolari il-lepo jiena konvinta illi dana kollu ħajkun ħafna aħjar u forsi anki jiswa inqas flus u bla dubju aktar effettiv fil-kas ta' din it-tip ta' frodi fuq il-vat li tkun transkonfinali. Għalek, sinjuri. Jiena nitlob l-appoġġ tagħkom tal-partiti kollha tagħkom fuq dana il-fajl aħna għandna bżonn hawnhekk lajnuna ta' setat politiċi kollha kif ukoll ta' bosta setturi kemm jekk il-ġustizzja kemm jekk il-finanzi u nittama li nistaw koll navvanzaw fuq ir-regolament Euroġassa sabiex naġġornaw u ntejbu il-funzjonament tiegħu Wasal il-waqt li l-affarijiet jibdew jaħdmu issa jiċċaqalqu negozjati fuq l-EPPO waslu fażi issa fejn relazzjoni bejn l-Eurojust u l-EPPO jidru ħafna aktar ċari issa u għanna nippruvaw nilħu ftejim fuq ir-regolament u kol sal-aħħar ta' din is-sena. Grazzi ħafna. Grazzi kummissarju ta' dak l-intervent utli ħafna interessanti ferm u ta' kollaborazzjoni dejjem ikollna fuq dan is-suġġetti u mhux biss. Wasanna għalhekk fit-tmiem ta' dina il-konferenza dina l-udjenza. Jiena nirringrazzjakom mill-qalb tal-parteċipazzjoni bħala rapporter għal eh, l-eppo fl-imkien mal-kollega Axel Fox għal riforma tal-Eurojust tal-Parlament Ewropew, aħna għanna d issa dina l-sfida u rridu nelbuha. Irridu nirbuha fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja fil-qasam tal- eh, liġi kriminali. Irridu jukolna riforma ta' Eurojust, Eurojust li tkun iktar saħħita, permessa tal-bazi legali u ta' rizorsi aktar konsistenti u koll. Sfidi normalment li konna aħna dejjem naraw kif nistaw nilquhom, kif nistaw niffaċċawhom u biex mbagħad niffaċċaw sfidi ulterjuri u koll. Nerġaw niltaqaw minna u ftit xhur oħra fuq da' suġġett. Grazzi li kellima li għanna maħna li ġewa unnek taw l-informazzjoni, suġġerimenti, li bla dubju ħaj jiswew mitqlu ġeb. Grazzi u lejla tajba.